because I am waiting now for five minutes. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear. Nofsnari tajb il Jina ili nistenna ħames minuti. Issa għandi kworum nistaw nibdow. Tajep wis, mela il-risultati tal-laqa tal-koordinaturi tal-PETI jien għandi xi ftit tqarrijiet nixtieq naqsam magħkom l-adozzjoni ta' l-aġenda għal Ottubru ġiet approvata b'ċerta bidliet l-iktar adozzjoni tal-linji gwida li neħħejna mill-aġenda poġinja l-iktar tard il-votazzjoni tal-opinjoni fuq il-Mediterran u l-approċċ holistiku lejn il-migrazzjoni ġie inkluż fuq l-aġenda ta' Ottubru u ġi pospost ukoll minħabba l-fat illi il-rapport fil-Komitat Libe mhuwiex lest. Deċidejna illi ma namlux opinjoni fuq id disċaċ tal-2000, il-kwitanza tal-2014 u kien hemm talba tal-ġestjoni urġenti tal-petizzjoni tal-2015 fuq il ċata tal-użu ta' lingwi u ħlif dik uffiċjali tal-Pubblika ta' Bulgarija, il-koordinaturi deċidew illi possibilment jinkludu din il-petizzjoni fuq aġenda ta' xilqa oħra se nibatu wkoll ittra lill awtoritajiet Bulgari fuq il-kwistjonijiet imresqa minn din il-petizzjoni. Imma bħala punt ta' tluq hemm ukoll din il-verifika il ta' ammissibilità illi se nagħmlu derwaqt issa fuq rakkomandazzjoni tikkontestati il-kompromessi li proposta sitt petizzjoni ġo approvati u il-kompromess fuq il-petizzjoni 190 tal-2014 ġiet ikkontestata u imresqa u skont il-votazzjoni ammissibli jew le u maluqa. U eh, kollox ġi pospost għall-laqa tal-koordinaturi li mis għax il-ħin kienet jafas kien hemm ċirkostanzi partikolar mħabba l-vot ta' urġenza fil-plenarja l-kalendarju tal-laqat għal-2016 ġi approvat u fuq il-fact-finding visits semmorru Spanja, fifrar u f'Mejju fl-Irlanda. U jina nħeġġeġ l-kollegi kollha illi jiżguraw ruħom illi il-grupp ta'kom ikollu il-numru ta' membri li jintkom intitolati li kollum fuq dawn il żjarat Issa fuq smieħ pubbliku għana binna illi ikonna smieħ pubbliku pala titlu il nieħdu l-interessi ta' ċittadini tagħna bis-serjetà denja rotta għal dik lija l-drittijiet tal-bniedem l-artiklu 51 mod partikolari u l-koordinaturi qablu fuq smih fuq trasparenza, libertà, ta' informazzjoni għall-ewwel nofs tal-2016. Umbat punt seba' kien hemm il-grupp ta' ħidma fuq il-benessri ta' tfal dan kellu il-qatijom illum u Eleonora Erviċit eletta bħala president. Prosit lilek. Segwitu importanti għal petizzjonijiet kollha li kellna qabel u kien urġenti illi konna dan il-grupp ta' ħidma u jina ovvjament nishtiq nawgura xoqqad sbieħ l-membri kollha. Nħabba l-ħidma importanti li għandhom d-dimu issa l-opinjoni legali fuq l-ammissibilità ta' ċerti petizzjonijiet. Wara l-opinjoni mis servizzi legali rċevejna iktar kmini dan ix-xar, koordinaturi qablu illi jkun hemm żewġ petizzjonijiet 1264 u wieħed tlieta seba' tminja li tnejn huma inammissibbli u mbagħad il-fact finding mission fir-Renju Unit matul il-5 u 6 ta' Novembru u l-aġenda provizorja ġiet adottata imma ma kenniex il-ħin biex niddiskutuha. Imma hemm ħafna kollegi illi diġà qalu li se morru għal daqstant jina nistenna li konna zjara li tħalli l-frott l-renju lejn il-Renju Unit f'Novembru issa. Ħen nibqa' għaddejjin sab l aġenda u l-petizzjoni 0366 tal-2009 fisem il-Federazzjoni ta' Disabilità li għandha miljun 364 elf eh, firem fuq id-drittijiet tal-nies b'disabilità. Tassew kisba straordinarja, merħba u jiena kontenta li nistana dilek il-kelma għal ħames minuti. Simona Girantano mill-Forum tad disabilità se tirrippreżenta il-persuna konċernata fil-protezzjoni għanna point of order. Missur Kalfe. Fuq l-ewwel punt forsi ma fimt so qabel ma nmorru għal petizzjoni jiena ma fimt ċeżat ġara punt erba tal-laqa tal-koordinaturi. Tista' tispjegali li jogħġbok? Ah, fuq ir-rakkomandazzjoni kontestati, punt erba' il-kompromessi li jena propost ġew adottati għal sitt petizzjonijiet, l-ewwel sitt petizzjonijiet u mbagħad imblokkajna ruħna eh, fuq ta' l-2014 u kellna votazzjoni u l-bqija aħna posponejnijom għalla għal-limis tal-koordinaturi. Għanx nitkellmu fuq l-istess ħaġa jiena ressaqt talba l koordinaturi biex isaqsu għal opinjoni legali fuq l-ammissibilità mis-segretarjat ta' smerija tas-sow ta' ċerti petizzjonijiet. Kien hemm votazzjoni u fil-laqgħa tal-koordinaturi deċidu illi missa se tiġi ammissa u jina nishtiq ikolli din il-konferma xekle nishtiq nkun nafx ġara bit-talba tiegħi għall-opinjoni legali fuq din is-sitwazzjoni tassew straordinarja. There was no conclusion on Ma kienx hemm konklużjoni ta' xejn għax ma kenniex biżejjed ħin u l-aġenda kienet komplessa ħafna dal-għodu. Iva, dan hu dak li qalu li żewġ koordinaturi. Beatriz, nadilek il-kelma. Grazzi. Nista nitkellem l-Ispanjol. Xtaqt najt biss. U ninkludu fil konklużjoni tal-laqa tal-koordinaturi li fuq dan il-punt kien hemm petizzjoni minn deputat, minn membru tal dan il-komitat, is-Sur Kalvet, biex dawn il-petizzjonijiet pal eh, pala jider per l-indipendenza tal-Katalonja jitkellmu fuq il-laqa tal-koordinaturi u dawk illi dawn il petizjoni illi jiksru it-trattat li jitkellem fuq il-territorialità u l-integrazzjoni li kunem inammissibilità u kunem ftejim fil-koordinaturi. U aħna u koll għadna illi billi dinja kwistjoni tant politika għal koordinaturi il-segretarjat għalli li wieħed mill-proċedimenti tkun ma, ma tistax titlob xi tip ta' opinjoni legali. Da din hija taqsira u nixtieq illi inti tista' tikkonferma li jekk hu kif qed ngħid jien ġifieri. On this particular Fuq din il-petizzjoni attwali ma diskutejniex jew ir-referenza aħna dan għadna b'mod ġenerali fuq dan it-tip ta' petizzjonijiet. Konna diskutejna u konkludejna illi m'għandniex il-ħin nidħlu f'dettal f'kull petizzjoni imma l-petizzjoni kollha illi jaqgħu taħt il-kappa ta' din il-kamp ta' dan il-kamp ta' applikazzjoni trattawhom hekk. Rosa tixtieq tajt xi ħaġa int ukoll? Iva, naħseb illi kollha kemm aħna raġun Fil-fat għanda raġun Beatriz meta tajt illi konna binna għax liberali, l-IPP, eh, Sur Marias, u għara kollox minnaħta dan il-komitat li ma, tistax ikollok opinjoni legali u ma jiex ammissibli għax memx ksur ta' trattati u aħna konna binna kollha parti partiti politiċi u għalek hija inammissibli u veru illi la derba għana rajna l-pozizjoni ta' kulħadd, il-President qalet illi l-flaqa li mis nitrattaw għax ikonna kollox bil-miktub, jina ekfim tal-menu, ġifiri il-gruppi soċjalisti, il-liberali, il-grupp popolari, kif ukoll is-sur Marjas staw l-appoġġ eh, tal-proposta ta' Beatriz illi dil-petizzjoni tkun on blok inammissibbli. Qed naqblu Iva, għanda president, għanda ma kienux petizzjonijiet konkreti, kienet biss talba minn eh, membru kif eh, nistaw nittrattaw din l-inammissibilità ġifiri għad nitkellmu fuq kriterju ġenerali li tkun bil-miktub fil-laqqa li miss ma kienem ftejjin politiku u segretarjat ukoll aprjali ikkonsidra b'mod ġenerali ġifiri mhux petizzjoniet konkreti imma natura ta' inammissibilità ta' xi petizzjoni illi eh, tikser dak illi huwa waqqaf mit-trattat fuq is-sovranità tat-territorju. Grazzi. I think that we should leave this point at this moment. It was a broad agreement. Iba ħalluħ dan il-punt tal-issa kien hemm ftehim eh, wiesa, kien hemm ftehim fost il- eh, partiti politiċi u ma għadniex nidħlu fuq kull rakkomandazzjoni ikkontestata minni. Waqafna wara l-ewwel sitta mbagħad kellna il-vot fuq is-suġġett fuq il-Greċċa u mbagħad l-oħrajn ħallejni ma' diskussjoni iktar tard. Da m'għandu xejn x'jaqsam ma' talba tiegħi. Jiena irrid tweġiba issa tantem konfużjoni, tantem ambigwità fuq pożizzjoni tant ċara għall-Ewropa ċittadini li jiena nżomm jiena nitlob l-opinjoni legali għall-inammissibilità ta' dan it-tip ta' petizzjoni. I, have to apologize. Id-dispieċini ta' din l-interruzzjoni tal-agenda tagħna konna din trattaw il-petizzjoni fejn Simona Gialtano mill-Forum ta' Disabilità Ewropea se trappreżenta il-petizzjonant u nittamaw li sa nistgħu niffokaw ftit iktar u nerġaw nkunu kalmi biex nisimawk u jiena għal ħames minuti nadilek il-kelma. Thank you so much, so much Madam Chair. Grazie ħafna, Signora President, u fissem dan il-forum Ewropew fuq disabilità aħna nilqgħu din id-diskussjoni fuq in-nies ta' disabilità speċjalment fuq il-kampanja fuq id-disabilità u l-possibilità li nieħdu parti. L-ewwel qed nixtieq nirrikonoxxi u nirringrazzja il-miljuni ta' ċittadini illi marru ħarġu fit-toro u ġabru il-miljuni ta' firem. Finqas minn sitt xhur Tasso kienet l-ewwel derba li organizzazzjoni ġabret tant appoġġ perjodu tant asiru dan wera l-impenn taċ-ċittadina u sfortunatament da wera wkoll il-qasma li hemm bejn iċ-ċittadini u l-gvernijiet illi kellhom imġiba kisħa. Birda. Da ġara bejn 2007 u l-2009 u sfortunatament daw l-aħħar snin kellna il-kriżi li għatet l-Ewropa u l-istess gvernijiet ħadu miżuri tal-istat illi waslu innis nies għal faqar u għal marġanizzazzjoni, il-faqar u il-qad tan-nisa u tal-ġib disabilita dejjem qed jiżdiedu, drittijiet tagħhom eh, ġew miksura u rati tas suwiċidu dejjem jiżdiedu. Sitwazzjoni nbidlet issa almenu l-qafas legali nbidel. Fil-fatt, L-Unjoni Ewropea ratifikat il-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda fuq drittijiet tal-persuni b'disabilità u dan ix xahar l-Unjoni Ewropea rċevit rakkomandazzjoni b'saħħithom fuq jistgħu jimplementaw aħjar il-konvenzjoni u tirrispetta l-obbligi tagħha. Il-Komitat Peti huwa involut direttament fir-rapport biex ikun jista' jirrispondi kif suppost dawn il-kummenti. Walek, fid-dawl ta' dawn ir-rakkomandazzjoni fl-ispirtu tal-kampanja tagħna miljun għal persuni b'disabilità, aħna bħala rappresentanti eletti nixtiqkom iġġeddu l impen tagħkom u eh, tipprojbixxu id-diskriminazzjoni fl-Unjoni Ewropea. Mod partikolari din nagħmlu appell għall adozzjoni ta' direttiva ta' trattament indaqs biex inħarsu popolazzjoni tal-Unjoni Ewropea inklusi persuni b'disabilità minn kull għamla ta' diskriminazzjoni fl-aċċess għall-edukazzjoni, saħħa, servizzi, u protezzjoni soċjali. Sfortunatament ta' għadu il-każ e teżisti diskriminazzjoni kullum kien fl-iskejjel, persuni b'disabilità ma jirċevux informazzjoni sekk faċilment aċċessibbli, pereżempju għal-kura, is-saħħa, persuni anzjani, hemm ħafna diskriminazzjoni għall aċċess ta' protezzjoni soċjali u assikurazzjoni. Din tolbu wkoll l-implementazzjoni tal-att ta' disabilità jina nistennow il-Komissjoni għalet għawnek fil-Parlament Ewropew li huwa impenjata imma għadna qed nistennow għal dan l-att Ewropew fuq id-disabilità li jgarantixxi aċċess għal għal eh, servizzi provvisti fil Ewropew din ukoll insaqsu għal svilupp ta' strateġija ġenerali speċifika fuq id-disabilità biex inkunu nistgħu nimplementaw il-konvenzjoni tal-ġus maquda biex ikun hemm mainstreaming ta' disabilità f'kull politika maħruġa mill-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna attenzjoni tagħkom, nirringrazzjak jien u issa ngħaddi l-kelma lill-Kummissjoni is-Sur Oliviera. Good afternoon, Mr. Uh, tajab Tayyip Ilkulhat. Sir President, Signori, il-Komissjoni Ewropea ħadet bis ħafna din il-petizzjoni mill-bidunet u kif tafu l-kol probabbilment tissa wara il-petizzjoni ġiet imresqa, il-Komissjoni Ewropea resqet proposta ta' direttiva ta' trattament indaqs li kella għan ambizjus u għat għanda għan ambizjus li tipprojbixxi diskriminazzjoni interalja fuq diskriminazzjoni u tipprojbixxi diskriminazzjoni fil-loqsma tal-edukazzjoni, protezzjoni soċjali inklusi l-kura tas-saħħa kif ukoll aċċess għal provisti u servizzi disponibbli għal pubbliku inklusi d-djar mhux biss diskriminazzjoni hija projbita skont din il-proposta, imma din il-proposta wkoll għandha regoli partikolari għal persuni li għandhom disabilità, ġifri hemm dispożizzjonijiet partikolari illi tolbu mill-Istati membri illi jisaqsu mill jipprovdi servizzi illi kunem djar u accessibilità u li dawn jeżistu dawn l-oqsma kollha ta' direttiva. Għalek dan kien pass importanti biex inkunu nistaw irresqu talba tal-din kampanja tal-petizzjoni ta' miljun għal disabilità fl-Unjoni Ewropea. E, x'inhi situazzjoni attwali ta' din il-proposta? Il-proposta ġiet imblokkata fil konsil għax il-bażi legali titlob l-unanimità tal-Istati membri kollha fil-Kunsill Pero hemm raġuni li nistina tama għax reċentement kien hemm eh, bidla fit-ton ħanajdu hekk minn bdenda waħda il-President Juncker f'Lulju tal-2014 ġifri s-sena l-oħra meta ressa il-programm tal-Komissjoni l u dim il-Parlament Ewropew għamel eh, referenza għal priorità ta' din il-proposta tal-Komissjoni u għal jiprofa jikonvinċi li sat membri biex approvawa fil-Konsil. Minn banda l-oħra f'Deċembru tas sena l-oħra kien hemm laqa ministerjali ta' dawk responsabbli għal affarijiet soċjali u hawnhekk ukoll kien hemm konsens ġenerali li mhux biss kienet meħtieġa din il-direttiva imma jekk hemm bżonn ikollha il-kamp ta' applikazzjoni kollu kemm hu ġifieri edukazzjoni, l-aċċess għal provvisti u servizzi u għal kura tas-saħħa, imma kien importanti wkoll li din il-laqgħa ministerjali rifjutat il-possibilità tal-adozzjoni tal-proposta eh, permezz tal-proċedura mtejba ehm, ġifiri ċerti stati membri setaw ma jkunux parti minna din il-possibilità ġiet rifjutata li huwa punt favur, ovvjament, għal favur l-ħtiġa ta' din id-direttiva u f'din il-laqa l istati membri kollha illi ħadu l-kelma esprimaw l-appoġġ tagħhom għad-direttiva u ma kienx hemm stat membru wieħed illi rifjuta id-direttiva. Nista' ngħidilkom li taħt presidenza Lussemburgu għaddej eh, xogħol fuq dan id-dossier u jixtiequ jiffokaw eżatt fuq id-dispożizzjonijiet tal-persuni fuq il-persuni b'disabilità l-aħħar żewġ punti l-oret nixtieq ngħid kemm tapprezza il-Kummissjoni l-appoġġ l parlament Ewropew dejjem wera u li NGOs bħal Forum Ewropew tad Disabilità preżenti illum qed ukoll jagħtu l-appoġġ tagħhom din id-direttiva jekk din id-direttiva għadha ħajja mhux biss grazzi għal ħidma tal-Kummissjoni ma l-iktar għall parlament Ewropew u għall appoġġ ta' soċjetà ċivili. L-aħħar punt il-Kummissjoni qed taħdem fuq dan l-att Ewropew fuq id-disabilità nistantikom iktar dettalji anki l-persuna li għar responsabbli tista' tikom iktar informazzjoni u din il-persuna se tiġi nofsi oħra għal petizzjonijiet ta' wara ta' iktar tard imma nista' ngħidilkom l-spokesperson xqal tal-Kommissjoni li l-Kommissjoni għandha l-intenzjoni ta' dotta minn issa sal-aħħar tas-sena. Grazzi ħafna. Thank you very much and thank you for being so so focused and and Grazzi tassew tal-li tajtna tweġiba konkreta u tajtna daqstek informazzjoni. Mela, nibdew bil-membri Beatrice. Grazzi ħafna President u grazzi ħafna tal-prezentazzjoni u l-informazzjoni li tatna l komissjoni jina nishtiq najt l-ritkellem fuq impenn partikolari li għandha xtaqsam ħafna fuq din il-petizzjoni u r-riforma tal komissjoni ta' Persuni b'Disabilità għan huwa trattat ta' Marrakesh. Aħna l-sena li għaddiet firmajna imma l-Unjoni Ewropea issa qed tissib resistenza biex tirratifika l-Konvenzjoni ta' Marrakesh u din hija ħasra kbira għal pajjiżi bħal l-Italja, il-Ġermanja, ir-Renju Unit kif ukoll, stati membri oħra u l-Italja u l-Ġermanja għeddin jitkelmu fuq id difiża tal intellettwali li jixtiqu li kun hemm ratifikazzjoni u u jorbtu mal copyright u mal ħarsien eh, u għu kol tajt li forsi l-qas huma kompetenti għalhekk is-servizz legali tal-Kummissjoni kif ukoll tal-Kunsil aċċettaw il-kompetenza tal-Unjoni Ewropea f'dan il-qasam u l-Komitat Peti wkoll kellu rwol fondamentali fil-passat għal dik li għall evoluzzjoni u l-iżvilupp biex kunu nistaw naslu għal din approvazzjoni u ratifikazzjoni mill-Unjoni Ewropea is-sena li għaddiet u lekin għan nixtieq nitlob lill-Kumitat Peti kif ukoll lill-Presidenza illi nkunu nistaw eh, naġixxu b'mod determinat ovvjament permezz ta' servizzi tal-President Schulz pal rappresentant massimo tal-Unjoni Ewropea tal-Parlament Ewropew biex jitkellem mal-Presidenza tal-Lussemburgu, Presidenza attwali tal-Kunsill biex jitlob illi jkun hemm ratifika immedjata x'memx ġustifikazzjoni biex inrasnu eh, ratifikazzjoni. Kif fatt is-servizz legali stess tal-Kummissjoni u l-Kunsill qalu li huma l-Unjoni Ewropea hija kompetenti. Walek Eh, il-kondizjoni tal-persuni b'disabilità jeżiġu il jkun hemm din ratifika tal-Stati Membri kollha għal konvenzjoni ta' Marrakesh mhux biss għal fatt li ħarsin ta' drittijiet li kollhom aċċess għal tarif għall arfin għall edukazzjoni imma wkoll għall edukazzjoni għalhekk għal daqstant ikunu kapaċi il ikunu jistaw xejnu kull eh, ostaklu jista' jkun hemm għal persuni għall aċċess edukazzjoni għax wara kollox hemm bżonn li jkollna edukazzjoni inklużiva l-Parlament hekk qed jaħdem hemm dikjarazzjoni wkoll bil-miktub is-Sinjura Staras ma tajdinna u nixtieq ngħid biss illi il-Kumitat Peti Eh, rrit jaħdem sew għax m'hemmx ġustifikazzjoni li konna dan l-istaġnar. Għana għanna bżon noħorġu minnu u l-mobilizzaw ruħna. Grazzi ħafna. I would simply like to say. Nishtiq najdilkom illi naħseb inti kont qed titkellem fuq il-punta wara numru 12 fuq il-ftajim ta' Marrakesh, aħna għadna qed nitkellmu fuq numru 11. Mela tajjeb fuq punt numru 12 m'għandek fejn titkellem jiddispjaċini, jimma mux sen kon nistana nibqawnek. U għalek ma xtaqx nitlef l-opportunità. Għalija, għalek huwa punt importanti ħafna u għalek xtaqt niskellim. Iva, ma jimportax laqwa li jirnexxilna forsi inlaħqu mal-ħin. Smajna l-punti kom kollha u u għalek nixtieq li sa nagħti l mikrofonu lil Sur Gerke. So I'm right, we're on 1 million for disabilities. That... Mela, miljon għal disabilta, so wasmajt. Mela, grazzi, Signora President, kollegi, l-Assoċjazzjoni u l-Organizzazzjoni ta' Disabilità f'Ewropa aħna nappoġġawha din il-petizzjoni sa fejn naf jien 1.364 8-4 miljun ġuħ e, iffirmaw din il-petizzjoni u dan huwa numru straordinarju. Jiena qed nagħmel dak kollu li nista sabiex l-Unjoni Ewropea tinkludi aktar minn 50 miljun ruħ li għandhom disabilità u li għandhom ikunu integrati fis-soċjetà Ewropea u jiena għalhekk ma nemminx illi għam naħsibx li għamilna biżejjed sal-lum il-ġurnata. Naħseb li rridu naħdmu fuq tlet affarijiet tal-inqas. Il-kwistjoni tal-attaċċessibilità. Ejja nerġgħu nħarsu lejh u nħarsu wkoll lejn il-kustjoni ta' aċċess. Għandu wkoll ikollna passaport speċjali għal persuni b'diżabilità u irrit ikollna anke permess għal parking għal dawk persuni b'diżabilità u t-tielet punt nemmen jiena illi il-kol kemm aħna nikkundannaw kwalunkwe diskriminazzjoni kontra persuni b'diżabilità U għalek eja naħdmu sabiex ikollna regolament li ġilas u jiprevjeni id-diskriminazzjoni kontra persuni b'disabilità. Grazzi tassew. Issa nixti qed nħarsa nsilel l-arloġġ tiegħi u għad fadalli ħafna kallima. L-aħħar waħda Sinjura Danuka u Sur Marjas. Mbagħad nixtieq nala il-lista għax għandha ħafna ismijiet fuq il-lista. Nibdew bl-ewwel bis-sur Marta. Modela parol me proka. Jina ma tlabċ għal-kelma ma noħodha xorta waħda għal ġimgħa d lele. ċajta di kienet. Jina nixtieq nirringrazzja il-petizzjonant tal-fatt mill-ġdid eh, identifika nuqqas ta' ħila tagħna jew rida tagħna illi eh, nħarsu drittijiet ta' part popolazzjoni Ewropea u jina naqbel ma' dak li qalet juwa diżastru biżavi din il-popolazzjoni Ewropea huma però ċittadini u għalhekk hemm bżonn illi natuhom il-finanzament u hemm bżonn illi pereżempju l-intrapriżi bil-forsi li jimpjegaw ċertu numru ta' persuni b'diżabilità ma naraw it-triq twila qudiemna. Huwa veru għal din il-petizzjoni u l-oħra li sen konna dibattitu fuq wkoll hemm priorità minnaħa tal-Kunsill illum ir-rispett ir-rispett tal-patt ta' stabilità u E, kif qed jagħmlu biex jipprovaw e, jifforzaw l-affarijiet għal Griegi imma l-patt ta' stabilità ma nistgħux ninnegozjaw fuq u e, nimplementaw biss u nixtieq li l-Kunsill u l-Kummissjoni ikunu jagħmlu l-affarijiet bis-serjetà bħalma jagħmlu affarijiet oħra jagħmlu wkoll man-nies li għandhom diżabilità. Grazzi. Thank you very much. Grazzi tassew, Rosa. Grazzi ħafna. Grazzi l-Federazzjoni u l-Forum eh, Disabilita Ewropea suġġett f'waqtu ħafna għax taflu fl-2008 kien hemm l-approvazzjoni tal-Konvenzjoni tal-Ġus Maquda nis fejn l-istati membri u koll, l-Unjoni Ewropea u koll, e, eh, firmaw għamlu parti mill eh, affas legali, anke fawissu jina kont fl tal-level oli, ġifir l-istati membri u ukoll eh, u koll f'maw din il-konvenzjoni kif fettajtu koll il-petizzjoni biex ikun hemm aċċess trasport, tal-impjiegi, biex biex eh, anke jkunu jistgħu gawdi mid-drittijiet kollha tagħhom, ġifieri daw is-suġġetti koll ta' aċċess eh, u bat fil-ġuż rus maquda u koll laħar ta' u jissu kienem rapport li u koll ġi imressa għal attenzjoni mibawt l-Parlament, l komissjoni l-Konsil, istituzzjoni tal-Unjoni Ewropea dan il-rapport jitkellem u jitlob l parlament Ewropew u l komissjoni u koll silsila ta' affarijiet għalek jina nitlob illi din il-petizzjoni tiġi mil qwa għax il-konvenzjoni tal-ġnus uda kienet l-ewwel derba li aħna pal istituzzjonijiet Eh, konna isna eh, verifikati mill-ġnus mawda għax huwa għallat ta' ta' aċċess li diġa fil-2002 u l hemm ħafna domin u mbagħad kien hemm ukoll il-komissarju kienet qalet li probabilment titkellmu fuq aċċess li minissa sa l-aħħar tas-sena imma anki f'din is istrateġija fuq id-disabilità mill-Parlament Ewropew, mill-istituzzjonijiet Ewropej u l-istrateġija fuq in-nisa wkoll li kontemplaw jirriflettu wkoll eh, eh, il-sfumaturi li hemm ukoll fuq il-karatteristiċi partikolari tan-nisa li għandhom disabilità u ħafna pajjiżi diġà qed jitrattaw dan l-aspett, allura meta persuna kollha disabilità ma tkunx tista' tgawdi mid-drittijiet kollha ma anki għal vot pereżempju qed naraw ħafna eh, pajjiżi ma hemm suġġetti pereżempju ta' violenza eh, biex ikollha aċċess ġust għal l-impjiegi, mbagħad l-edukazzjoni inklużiva, u mbagħad anki il-firma u ratifika tar eh, konvenzjoni ta' Marrakesh, Spanja per eżempju, batet il-Komissjoni batet l-Spanja li ma firmax, maħna firmajna, u għalek naħseb President li dan id-dabattitu wasal f'waqtu għal għanna bżon nżommu miftuħa din il-petizzjoni għax bżon li konna ħafna tweġibit għal dak li seħ fil-ġnuż maquda u hemm bżon nuru bazzjoniet minn naħa tal-Kummissjoni minn naħa tal-Istati membri u l-petizzjoni tal-Federazzjoni Ewropea hija tasal f'waqta wkoll biex hekk inkomplu għaddejjim dan il-petizzjonijiet. Grazzi. Thank you very much, Mrs. Watt. Grazzi tassew, Signora Watt. Grazzi tassew tal-li għettatini l-opportunità li nitkellem jena minnix membru ta' dan il-komitat imma għattajt ħajti naħdem ma' persuni b'dizabilta' u jiena ġejt hawnhekk wara talba ta' numru ta' gruppi biex nitkellem favur, ta, favur din il-petizzjoni. Min edha fil-Komitat tal-Kultura u ċittadinanza edha fuq l-agenda tagħna wkoll jiena xtaqt insemmi il daw kollha li qegħdin jaħdmu fuq din petizzjoni għaliex intom qegħdin turu kif irnexxielkom tiġbru dawk il-firem kollha f'dawn il-kampanji u qatt ma għat ma tajtu qalbkom dik li tfisser ċittadinanza attiva li jintom ħattu azzjoni fis soċjetà tagħkom. Naf ukoll kemm huwa diffiċli u kemm joħodlok saħħa biex inti tagħmel dan it-tip ta' xogħol anke jekk inti ma jkollokx diżabilità. Jiġifieri biex tikseb dawn ir-riżultati daqstant eċċezzjonali flimkien eh, fejn ħdimtu persuni b'diżabilità ma' dawk li m'għandhomx diżabilità, naħseb li din hija kisba importanti ħafna u din hija aħbar li għandna inxandru ma' kulħadd. Din kienet kampanja straordinarja mal-Forum ta' Diżabilità Ewropew naf illi huma koraġġużi ħafna u ma jaqtawx qalbhom faċilment, irridu nibqgħu nisimawhom u nieħdu azzjoni għax inkella xorta eh, se nibqgħu nisimgħu minn għandhom wieħed minn kull erba' familji f'Ewropa għandhom persuna b'diżabilità jekk tħares madwar din il-kamra li kieku kulħadd għandu l-familja tiegħu għaw ġew kieku min jaf kemm hawn persuni b'diżabilità, ċertu diżabilitajiet huma maħbija, oħrajn huma iktar viżibbli din hija xi ħaġa li tikkonċerna lilna u mhux lilhom. Għalhekk jiena nixtieq eh, nappoġġa din il-kampanja. Nappoġġju Soledad iva appoġġ min naħa tiegħi għal din il-petizzjoni u anke għal dik li tiġi eh, wara eh, fuq il-qasam ta' disabilità. Ma jistax ikun l-effekt u ċar illi daw in-numri ta' petizzjonijiet mhuwiex waħedhom imma juru u kol anki l-impemenaħa tal-Komissjoni kif ukoll tal-Federazzjoni u għalhekk għandna bżonn ma kunux arbitrarji hawnhekk u nitkellmu fuq il-fatt ta' diskriminazzjoni għal persuni li għandhom disabilita biex kollom kull tip ta' inklusivita. Għalek kif għajt il-Komissjoni minn għajt laqli, aħna li għanna bżon huwa eh, dak li huwa qafas, aħna għanna bżon ta' din id-direttiva Naf li ġus maquda u koll ħarġu bħafna petizzjonijiet għamma ħafna tal-bit l-Unjoni Ewropea u l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea biex ikun jistaw ratifikaw u koll il-konvenzjoni. U diġa aħna nisna nattiraw ħafna attenzjoni minħabba dawn il-petizzjonijiet u noħolġu mill-blokkar ta' din id-direttiva jina mal-parti minn dan il-Komitat ta' Revizjoni biex nkunu nistaw nirrispettaw din id-direttiva fl-Unjoni Ewropea u naslu għal konklużjoni li bħala rappresentant tal-SND nixtieq ukoll ngħid li l-grupp tas soċjalisti tal-SND kif għamel reċentement ukoll fil-grupp ta' ħidma tal-Kummissjoni għal 2016 dejjem qegħdin nitolbu l-implementazzjoni ta' din id-direttiva nixtieq ngħid ukoll li hemm bżonn ta' speċija ċara u naħseb u koll nistaw u koll anke me dan il-komitat noħorġu bistaqarrija unanima fejn nitolbu illi il-konsil ikun jista eh, joħorġ mill-imblokkar mill-istaġnar u jkun hemm implementazzjoni direttiva dejjem da favur il-persuni li għandhom disabilità fl-Ewropa. Grazzi. Grazzi tassew. Eh, signora Danoka. Grazzi, signora President. Jina naqra din il-konklużjoni u kompletament ma naqbilx magħha. Hawnhekk għandna miktub il-Kummissjoni tqis illi tat segwitu adattat għal din il-petizzjoni u qed tagħmel dak kollu li tista' biex tħares anke din id-direttiva. Jiena ma naħsibx illi il-Kummissjoni għamlet segwitu tajjeb ta' din il-ħaġa, segwit din il-ħaġa mill-viċin għanna din għanna problemi bid-direttiva orizzontali b'dik ta' dizabilta. U jiena stess fl-2006 ħejjejt rapport tal-Parlament Ewropew dwar l-istrateġija għal non-diskriminazzjoni. u dawn il-miżuri pożittivi japplikaw għal persuni b'disabilità għaliex din dinja kategorija speċifika ta', per ta persuni. U wara li rajt il-lista ta' petizzjonijiet tal-lum, qed nara li l-problema ma ġietx solvuta u jiena nappoġġa din l-inizjattiva. Mishti li fil-konklużjoni zaqom nisma' li ma' pajjiżi l-aktar li kienu involuti fil-ġbir tal-firem. Jiddispjaċini najt illi mux fil-Latvja. Imma xorta għatanna problema. Imma l-Europa tal-Vant mux daqstant kienet attiva daqs partit tal-Europa. Għalek nawguralkom u naħseb li l-petizzjoni għadha tibqa' miftuħa u l-Kummissjoni titkompli issaħħaħ l-attivitajiet tagħha rigward din il-kwestjoni. Grazzi. Marjas. Grazzi is-sur Marjas imbat is-sinjura Evi, jekk joġobkom żommu fil-qosor. Grazzi tassew, sinjura President, jiena nixtieq nifraħ lill-Federazzjoni Ewropea għal eh, persuni b'Diżabilità tal-li qegħdin tieħu din li qiegħda tieħu din l-inizjattiva daqstant importanti jekk tħaresejn in-numru ta' persuni li ffirmawha huwa numru kbir ħafna u dan juri kemm batew kemm ħadmu u xi sforzi jagħmlu biex ġabru dawn il-firem u u xi sforzi se jkomplu jagħmlu wkoll. Jiena naqbel li l-petizzjoni għandha tibqa' miftuħa għaliex dawn il-kwistjonijiet għadhom pendenti, jiġifieri għatanna diskriminazzjoni, għatanna problemi ta' aċċess, ta' trattament ugwali fil-qasam tal-edukazzjoni u l-impjeg. Dan il-problemi għadhom jeżistu. Ilhom jeżistu u għadhom jeżistu. L-Unjoni Ewropea għandha tintroduċi leġiżlazzjoni trid tkun f'konformità ma' deċiżjonijiet tal-ġus maquda u l-koll naqblu f'dan il-kumitat illi hemm konsens fuq il-fatt li hemm bżonn li tittieħed azzjoni għal persuni b'diżabilità fil-Greċja, il-persuni b'diżabilità għandhom problemi għar, għaliex skont il-memorandum dawn issa eh, edin f'sitwazzjoni għar, għaliex il benefiċċji ta' diżabilità tagħhom m'għadhomx eh, jikwalifikaw għalihom il-pagi qed jitnaqsu, il-pensjonijiet eh, tnaqsu ħafna u kol, iġi fil-problemi taħħom marru għallar. Aħna għalek nappoġġaw din il-Federazzjoni Ewropea għal persuni b'disabilità u d repetizjoni tibqa' miftuħa se nkomplu nġildu din il-ġlieda u nappoġġaw persuni b'disabilità madwar l-Ewropa. Grazzi issa l-Onorevoli Evi. Grazzi tassew, zom fil-qosor Jina kol nishtiq nirringrazzja l-Federazzjoni u l-dawk il-persuni kolla li ħadmu sabiex jippreżentaw din il-petizzjoni daqstant importanti bħalma qal il-kollega tiegħi in-noqasijiet li għanna f'din l-Ewropa fejn suppost kulħadd jiċċaqlaq b'mod ħieles imma id-drittijiet ma jiċċaqalqux b'mod ħieles u kullimkien, anzi qed naraw x'huma n-noqasijiet u differenzi li hemm fost l-istati membri. Jiġifieri, għatfadlilna ħafna xogħol x'nagħmlu fuq dan is-suġġett kif ukoll kemm huwa importanti illi nappoġġawhom sakemm din il-direttivi dwar persuni b'disabilità terġa' tiġi eh, riveduta mingħajr kemm jista' jkun grazzi tassew wasalna lek fit tmiem il-lista ta' kelliema dwar dan is-suġġett nagħti issa il-mikrofonu lura lil petizzjonant. Għal taqsira jekk trid, jekk ma trid tista' wkoll tastjeni li tikkonkludi. Grazzi tassew, grazzi tal-appoċ li u rejtuna. Aħna ser inkomplu nappoġġawkom u nappoġġaw ix-xogħol tal-Kummissjoni Ewropea flimkien ma' soċjetà ċivili u organizzazzjonijiet oħra. Aħna dan namluħ flimkien u nappellalkom sabiex tassew issegu il-kommenti li aħna rċivejna mill-Kumitat tal-Ġisma u tal-Kumitat Esperti għax hemmhekk tistgħu taraw il-mandat ċar biex intom tieħdu azzjoni u tipproteġu drittijiet ta' persuni b'diżabilità. Grazzi. Grazzi tassew. Iva, għennilkom kemm il-darba mill-kollegi, mill-gruppi kollha illi aħna nammiraw ix-xogħol illi sar f'din il-petizzjoni importanti ħafna. Din hija xi ħaġa illi il-partiti kollha jaqblu magħha. Tajjeb li naraw li tnejn minn kull tliet tnejn mit-tlet istituzzjonijiet Ewropej huma maqulin iġifieri il-Kummissjoni u l-Parlament Ewropew. Għandna numru ta' stati membri illi qegħdin ikaxkru saqajhom u jwaqfu il-Kunsill għal numru ta' snin jina fl-opinjoni tiegħi din inħoss li xi ħaġa inaċċettabbli u għalhekk nixtieq nipproponi dan li ġej biex nagħmel taqsira u biex inkunu nistgħu nkomplu illi għalissa aħna ser nibatu ittra lill-Presidenza Lussemburgiża najdu li hija xi ħaġa inaċċettabbli li l-istati membri qegħdin iwaqfu iwaqfu li jitkompla xor fuq din id-direttiva orizzontali u nagħmlu referenza wkoll għall esperti ta' ġis maquda li appellaw biex jkompli si xor fuq din id-direttiva. U jiena nixtieq inqajjem mistoqsija min huma dawn l-istati membri li għandhom il-kuraġġ li waqfu xi ħaġa daqstant importanti, jiena fl-opinjoni tiegħi tneħħi il-kredibilità tal tal-pajizom. Jina id-dejjaqt issa, u anke speċjalment wara dak li votajna fuq u dal-ħodu, dan l stati membri id-dizappuntawni ħafna. Sanħallu din il petizjoni miftuħa, se nibatu din litra b'din l-istqarrija konġunta minn din il-pozizjoni fost il-partit kolla illi aħna għanna pozizjoni komuni fuq din il-petizzjoni u se nagħmel referenza dak li ntqal minn numru ta' kollegi. Et nieħdu gostu kol naraw illi il-Kommissjoni wkoll poġana fuq dan il-punt din dan huwa l-mod għalek kif aħna ser eh, naħdmu fuq din il-petizzjoni. Grazzi tassew. Now we move on to the next petition, uh, which is uh, 0924 of Mela għandu petizzjoni li jmiss 0924 tal-2011 fisem l-Unjoni Ewropea għal persuni neqsim mid-dawl għanna fostna l-sur Dan Peskot mill-Istitut Rjali Nazzjonali tal-Persuni Neqsin mid-dawl. Kif ukoll Wolfgang Angerman, President tal-Unjoni Ewropea għal persuni neqsim mid-dawl. Mela għandkom ħames minuti bejnietkom imbagħad wara nisimgħu mill-Kummissjoni. Grazzi, Signora President. Jiena ismi jgħat fuq din il-petizzjoni għaliex għamilt ħafna żmien biex nappella biex jiġi jiġi applikat it-trattat ta' Marrakesh sabiex dawn il-persuni jisim dawn ikunu jistgħu jaqraw. F'ġinu tal-2013 nexxilna nagħmlu dan għaliex firmat it-trattat imma persuni li huma naqsim mid-dawl għadhom jistax jibbenefikaw minn dan it-trattat u 26 xahar wara li ġitra li ġi konkluż it-trattat hemm minorità ta' stati membri li mhux qegħdin jaqblu jirratifikaw dan it-trattat l-Indja ratifikatu dan it-trattat, anke l-Arġentina, il-Messiku u kol. Għalfejn l-Unjoni Ewropea le. Tistaw tisimaw mill-Presidenza bil-rida li jridu jiratifikaw imma għatem xie kustjonijiet pendenti. Il-fat li ma ratifikajniex dan it-trattat li jien il-persuni neqsim id-daw li jaċċessaw kodba hija nuqqas tal-ida politika. Nappellalkom sabiex tappoġġaw il-kampanja tagħna biex ikun hawn ratifika ta' dan it-trattat. Inħeġġeġ ukoll l-Istati Membri biex jieqfu jinħbew u jużaw skużi legali u jaqblu ma' ma' din l-iskeda. Nixtieq li jkun hemm ftit kompassjoni u li tifmuna nitlob ukoll il-Kumitat biex jikteb itra l kunsil biex iħeġġeġ illi jiġi ratifikat dan it-trattat nar ma qod deċiżjonijiet tal-qorti li dawn mhumiex meħtieġa kemm skont is-servizzi legali tal-Kunsill tal-Kommissjoni u anke skont opinjonijiet indipendenti oħra. Forsi tista' tinbagħat ukoll riżoluzzjoni fil-plenarja biex tħeġġu ratifika urġenti. Din il ħaġa ħadmet meta appellajna biex jiġi ratifikat it-trattat. L-Unjoni dejjem kienet tiproteġi drittijiet umani, issa trid tieħu azzjoni kollha rida politika biex jena persuni neqsin mid-dawl. Skont il-konvenzjoni tal-ġnus maqula għal drittijiet ta' persuni b'disabilità hija obbligata li tagħmel dan. Dak kollu li xtaqt ngħid bħala protezzjonanti ma nixtieq nagħti l-mikrofonu li Sur Wolfgang Angerman li huwa il-President tal-Unjoni Ewropea għal persuni neqsin mid-dawl. Grazzi. Grazzi tassew, sinjuri, skont l-istimi tal-Unjoni tagħna 25% tal-kodba fil-pajjiżi industrializzati huma disponibbli bil-brail għal persuni naqsim mid-dawl, jew inkella b'tipa ikbar, jew inkella verżjoni audio u verżjoni digitali. Jekk nħarsu lejn persuni lejn pajjiżi żviluppati li qed jiżviluppaw ir-rata hija wieħed fil-mija. Dan aħna qed insejħulu ġuħ għal qari ma għandna ħafna nuqqas ta' aċċessibilta għal dawn il-kodba. Dan jaffetwa il-parteċipazzjoni kulturali ta' 13 miljun persuna nisa mid-dawl. Dak li rridu nagħmlu huwa li niġġieldu din is-sitwazzjoni b'mod effettiv. Fit-13 ta' April 2014 l-Unjoni Ewropea iffirmat it-trattat ta' Marrakesh tas-27 ta' April biex ittejjeb l-aċċess għal xogħol pubblikat għal persuni li huma nieqsa mid-dawl u li għandhom problemi bil-vista. Dan kien pass żgħir fit triq twila biex intejbu l-aċċess dinji għal letteratura. Daw kollha illi għal snin twal kienu qed jistennew illi jiġi ratifikat dan it-trattat ittamaw it illi dan jiġi ratifikat anke mill-Unjoni Ewropea. Din it-tama għada man tlaħiċ. Minn flok edin naraw nuqqas taftajin bejn il-Konsil u l-Kommissjoni fuq kwistjonijiet ta' kompetenza. Hemm stati membri qegħdin jgħidu le u sfortunatament dan jinkludi l-Ġermanja ukoll u jidher Illi dawk li qegħdin jiġildu bejnietom ħadd minnhom mu lest illi tassew ħares lejn xinija eżattament il-mira ta' dan it-trattat. Aħna hawnhekk qed nitkellmu fuq xejn ħlif illi niggarantixxu dritt uman, id-dritt għall-informazzjoni. L-informazzjoni hija l-bażi li fuqha jittieħdu id-deċiżjonijiet tagħna matul il-ħajja. Bla dubju ta' xejn dan in-nuqqas ta' informazzjoni huwa żvantaġġ kbir li għaffat l-kwalità tal-ħajja. Il-letteratura tkun flima forma tkun fija informazzjoni illi tħalli impatt fuq l-ħajja soċjali u kulturali u professjonali eh, tana l-aċċess għal din l-informazzjoni u l-parteċipazzjoni mhix possibbli għax hija disponibbli biss għal ċertu persuni u mhix disponibbli biex taqdi l-ħtiġijiet ta' ċertu persuni. Dan huwa lan wara it-trattat ta' Marrakesh u dan huwa dak li aħna nixtiequ li kulħadd jaraf. U qed nirreferi għal dawk li qegħdin iżommu lura milli dan trattat jiġi ratifikat. Jekk jiena bħala Ġermaniż irrid nitgħallem l-Ispanjol, mela jiena irrid Ikkun kapaċi insib ktib bl-Ispanjol bil brail u rrit ikolli nixtrih jew niddubbaħ. Bxaħat li jrid jistudja l-ekonomija fil-Ġermanja irrit ikun kapaċi insib letteratura bl-Ingliż, pajizi li jitkellmu bl-Ingliż u jaqraw bil brail Ir-regoli neċessarji fuq l-importazzjoni u l-esportazzjoni jinsabu fi trattat ta' Marrakesh imma m'għandniex regoli speċifiċi rigward id-dritt tal-proprjetà intellettwali fil-Istat membri. Fil-artiklu 21 fil-konvenzjoni tal ġisma u fuq fil dritti ta' persuni ta' disabilta jappella għal jirreferi għal dritt tal-informazzjoni. Kif nafu l-Unjoni Ewropea hija firmatarja ta' din il-konvenzjoni għalhekk sinjuri ejnuna jekk joġobkom sabiex dan it-trattat ta' Marrakesh ikun jista' fl-aħħar jella pl-ostakli kollha ta' ħafna miljoni ta' persuni fl-Ewropa u madwar id-dinja għaliex daw m'għandhomx id-dritt għall-informazzjoni fil-qasam tal-letteratura. Grazzi tassew tal-attenzjoni tagħkom. Oh, I'm happy to in invite. Grazzi tassew, issa nixtieq nistiden l-Sinjura Martin Prat biex titkellem fissem il-Kummissjoni. And, uh... Grazzi Sinjura President, Wara nafsnar tajjeb li kullħat. Bħalma semma il-petizjonant in-nifsu L-Unjoni iffirmat it-Trattat ta' Marrakesh f'April tal-2014 għalhekk aħna u rejna l-impenn tagħna li nirratifikaw dan it-trattat ukoll. Il-Kummissjoni resqet qudiem il-Kunsill f'Ottubru tal-2014 proposta għal ratifika. Hija proposta ratifika li hija bbażata fuq id-dritt ta' kompetenza esklusiva biex iġertifikata u anke kif sema l-protezzjonant dan din hija l-opinjoni anke ta' servizzi legali tal-istituzzjonijiet. Il-koll nimnu illi dan hija kwistjoni ta' kompetenza esklusiva għaliex dan il-trattat nkunu qegħdin indaħlu ċertu eċċezzjonijiet għal proprjetà intellettwali bħal distribuzzjoni u komunizzjoni mal-pubbliku dawn huma affarijiet li ġew armonizzati fuq livell tal-Unjoni. Aħna minn dakinhar u din hija xi ħaġa sfortunata aħna weħilna f'diskussjoni ta' mal-konsil. Kellna diskussjoni fuq livell tekniku ma dinja wkoll kwistjoni politika u hija anke kwistjoni ta' natura orizzontali. Għalhekk taħt il-Presidenza Latvjana l-kwistjoni ġiet diskussa f'Koreper numru ta' numru ta' drabi. U nista' nserħilkom moħħkom illi minaħa tal-Kummissjoni, inklusi servizzi legali, aħna namlu dak kollu li nistaw biex inċaqilqu l-affarijiet u nippruvaw nilħu kompromess li jista' jippermetti l kulħadd li biex, biex ratifikat dan it-trattat taħt il-kompetenza esklusiva tal-Unjoni. Dan il-kompromess li għanna qoddimna kellu l-appoċ ta' maġġoranza tal-Stati membri. Imma mhux il-maġġoranza meħtieġa. Għanna minorita li qed waqqafna, minorita ta' Stati membri li qed waqqafna milli ikollna maġġoranza kwalifikata biex dan it-trattat jiġi ratifikat f'Koriper. Dan Eh, kien riżultat tal-ħalaqa li kellna fis-6 ta' Mejju ta' l-2015. Dakinhar u wara l isforzi li għamilna biex ntejbu situazzjoni dak li deċidiet il-Kommissjoni kien illi minnajr ma neħħu il-proposta ta' ratifika minn qudiem il-Kunsil xorta fl-istess ħin tlabna l qorti tal-Ġustizzja li tress ilna opinjoni dwar il-kompetenza li xitħassib tagħna u għali nkalla xejn emmem xejn nizet x'nistgħu namlu. Din l-opinjoni ġiet mitluba mill-qorti fi 17 ta' Lulju tal-2015. Din hija opinjoni 3 sbarra 15 imma nirrepeti. Il-proposta għadatifika e kif adottata mill-Kommissjoni u kif imresqa qudiem il-Kunsill il kunsill għada xorta waħda imresqa qoddim il konsil u l-affarijiet hekk għadhom għalissa. Grazzi tassew. Personally. Grazzi. U u nerġanajt li ħaġa tajba li nikoperaw ma'kom. Anki jekk mod differenti. Sa niftaħ il-dibattitu għal kollegi li jrixti u tkemmu fuq dan il-punt. Sur Marjas. President. Skont it-trattat ta' Marrakesh, hemm ċerti aspetti li l-plenarja analizzat. E l kwestjoni hija pjuttost gravi. Dan it-trattat hemm bżonn jiġi implementat għaliex jagħti drittijiet speċifiċi ħafna għal persuni eh, li għandhom problemi tal-vista, mhux biss dawk li huma bla dawl. Il-problema hija l-aċċess għall-informazzjoni. Huma huwa ċar illi la darba wieħed ikollu informazzjoni, allora jkollok aċċess għal edukazzjoni u għal impigi. Aħna nappoġġaw eh, din ratifika ta' dan it-trattat ta' Marrakesh. Però rajna u koll illi hemm problemi li mhumiex tant legali hemm xi stati membri li qegħdin jistaħbaw wara din il-kwestjoni tal-kompetenza. Fuq min għandu jirratifika kiex l-Unjoni Ewropea jew l-Istati membri individwali. U wara din il-skuża legali, l-Istati membri edin jamlu tarasom. Jina dan ikkondannajtu fil-plenarja Hemm ħafna interessi ekonomiċi involuti, hemm ħafna pressjoni. Allora daħlu din il-kwestjoni tal-kompetenza, tal-ġurisdizzjoni u edin u miex qed xil qudim xie Xi disa xhur ilu fil-plenarja għadna illi din il-kwestjoni nistgħu nirrisolvuha billi noħdu għal-qorti Ewropea. Però eh, eh, wieħed irid ħafna żmien biex jgħaddi l-qorti. Allora għal din raġuni għamilna deċedin għamlu pressjoni biex niżgoraw li kulħadd jirratifika l-opinjoni tal-Unjoni Ewropea issa edha edha tersa. E, Però se tieħu ħafna żmien mill-lider għanda tibqa' miftuħa l-petizzjoni u għanna nappoġġaw Eh, illi tiġi accelerata talba l-Unjoni Europea biex ta' teratifika din. Il-fat ta' minoranza ta' in blok eh, hija kwestjoni li tiġi solvuta. u ma jridu jżommu, ma jridux eh, ma jridux ċedu l-pressjoni li hemm minn ċerti interessi. Grazzi. Jiena napoġġa dak li eh, għadu kif intqal anki fl-aħħar dibattitu l-idea il wieħed jillimita l-iżvilupp eh, professjonali u edukativ ta' ċerti persuni imħabba ġlieda fuq il-kompetenzi u ġurisprudenza miex aċċettabbli u jiena naħseb li għanna nibatu messaġġ qawwi mill-komitat tagħna mhux biss inżemmuha miftuħa il-petizzjoni ma li nibatu eh, itra li żewġ istituzzjonijiet li hemm bżonn dan il-konflitt jiġi risolvu il-solvut. Jiena jidirli illi. Wieħed mill-ikbar problemi li għandna hija problema ta' rida politika u illi l-gvernijiet jirrealizzaw kemm huma importanti għal persuni komuni u eh, mara ta', xi disejn sena li għandha deġenerazzjoni makulari u u dina in-nanna tiegħi u din is-soċjetà tal-ġenerazzjoni makulari hija għalija hija l-unika linja li għanda mal-ħajja u iżommu informata u u din ħaġa importanti ħafna rridu nżommu moħna da jiena e, jena verament nistħil bil fat li propju l-gvern tiegħi u għaparti mill din il-minoranza time block u u ma mhux qed jippermettu laqqas li diaspora indjana eh, illi jieħdu vantaġġ mill mill mill-kwistjonijiet fiskali fil-Indja u, u dan huwa huwa pjuttost importanti għax propju llum fil-Parlament skoċċis edin qegħdin jitkellmu fuq dak li jistaw jamlu fil-prassi biex jittejbu situazzjoni għal eh, persuni omja u li neqsam id dawl billi jirriflettu fuq il-lingwaċ il lingwaċ tal sinjali eh, britanniku. U dan juri id-differenza bejn gvernijiet oħrajn illi u partiti oħrajn li jixtiequ jaraw situazzjoni differenti. U għal stantanna ribatu sinjal verament psaħtu minn dan il-komitat. Grazzi. Iva, l-ewwel net, merħba l-petizzjonanti hawnhekk l-Unjoni Ewropea kontan najdu mela Hemm debattitu kbir għaddej anki l-Kumitat, anki fil-Parlament, anki fis-sessjoni plenarji fuq il-Konvenzjoni ta' Marrakesh u anke f'waħda mill-petizzjonijiet tal-ġnus Magħquda li għamlet lill-Unjoni Ewropea li issa qiegħda mblukkata fil-Kunsill u kif kont qed jgħid ukoll is-Sur Marias kwistjoni ta' kompetenza imma ovvjament hija evidenti E, għax kien hemm imblokkar minħabba il-proprjetà intellettwali għax xekle e, parti kbira tal-popolazzjoni ma tistax ikollha aċċess għall informazzjoni għal ħafna fajt bħal pereżempju l-qari. Fil-Parlament Ewropew hemm grupp illi l erba se jintaqal l-ewwel derba biex jaħdem eternament bħala network li hemm rappresentanti tal-komitati kollha nhar l-erba' u aħna nistudjaw internament kif nistaw intejbu il-ħajja tan-nies b'disabilità u kif nistaw nikontribuxu dak li qalu il-ġnus maquda. Mbagħad hemm il-grupp framework li aħna għandna wkoll mal-forum ta' disabilità mal-Komitat Peti Libe u tal-Empli kif ukoll id-difensuri tal-Pubbliċi fil-Ombudsman u aħna qegħdin naħdmu fuq dawn iż-żewġ suġġetti u għalhekk aħna internament kif kifat kif ukoll fil-Parlament Ewropew mal-Kommissjoni u mal-Forum Ewropew aħna se nkomplu għaddejn bil-petizzjoni illi aħna se nġibu qoddim il-Konsil u tkun fil-Komitat Juri għax hija u l-Komitat kompetenti għal dak li huwa il-copyright, id-drittijiet tal-awtur u wkoll ħarġ favur eh, dawn il-petizzjonijiet u aħna naqblu biex ikun hemm approvazzjoni għax għandna ħafna domin u għalhekk fl-aħħar mill-aħħar naħseb illi l-istati membri kollha n-nies tal-politika kollha huma favur il-nuqqas ta' diskriminazzjoni jiġġieldu għad-drittijiet ta' drittijiet ta' disabilità ma' realtà mhumiex il-klim imma biex inneħħu dawn l-ixkiel kollha. U hekk inkunu nistgħu noħorġu minn dan l-istaġnar u għalhekk nissuġġerixxi li kienem hemm sensila ta' azzjonijiet fejn nistgħu nagħmlu ħafna affarijiet anki fidejn il-Komitat Juri biex ek nġallu l kunsil jasal għal deċiżjoni u anki f'Mejju aħna tlabna l kummissjoni biex mbagħad tmur qudiem il-Kunsill. U aħna konna tlabna l-Kunsill il-Presidenza tal-Latvja li kienet biex ek tisir din realtà u naħseb l-edin viċin. Grazie. Mrs. Danoka. Signora Stanoka. Grazie. fil osa Jena din darba se jkolli ngħid li l-Kommissjoni għamlet kulma setat il-problema jgħat mal kunsil Jena napoċa l-idea li batu eh, itra imma hemm bżonn nibatu eh, huwa neċessarju hemm bżonn nibatu eh, itra hija propju neċessarja, forsi anki bil-firma ta' Sur Schulz lil presidenza Grazzi. Sur Martin. Grazzi, President. Jiena senżon fil qosta għax naqbel ma dak kollu li ntqal. Imma ħanajdu għek il-qari il kultura b'mod ġenerali Eh, ovvijament hemm bżonn ikun aċċessibbli għal kulħadd. Kulħadd hemm bżonn ikun jista' joħlom, ikun jista' jaħrab minn realtà u għalhekk eh, b'empatija ma' dawk li m'għandhomx dik l-opportunità illum għandna bżonn nipprovaw eh, nejxu kif jgħixu huma għalhekk inti b'mod enerġetika ħriġt b'din l-idea li niktbu l-Presidenza tal-Lussemburgu biex nkunu nistaw, nkunu dawk li rappresentaw eh, n-nies ta' disabilità, jina u kol, nista' naqbel miegħek, naqblu nikbu iktra l-President Tusk li dawk stat membri li ma ratifikawx il-konvenzjoni eh, ta' Marrakesh. Imma nipatu din litra bil-brail biex hekk huma jkunu jistaw ipoġġu ruhom ehm, fil-pożizzjoni ta' persuni li ma jistawx jaqraw Nasab għanna bżon tassow um, ehm, nkunu nistaw, nkunu forsi iktar kif nista' ngħid ċari. Għaxina per eżempju mpoġġi ruħi nnifsi uh, minn flok persuna uh, nieqsa mid-dawl u nibgħatu din litra bil brail Mr. Saki? Mr. Saki, Jiena ma kontx hawnhekk fil-waqt li smajt il prezentazzjoni Jiena tkellimt fil-laqa ta' Strasburg anke għaliex naħseb li hija ħasra fiċ-ċiviltà Ewropea li hemm gruppi u stati illi hija kwistjonijiet illi e, il-kwistjonijiet huma biss ekonomiċi. Għal dastant hija ħasra di, għal dastant jiena nappoġġa eh, kwalsiasi azzjoni fejn hemm fejjem pressjoni fuq dawk l-istati membri li qed jimblokkaw din il- din il-leġislazzjoni. Grazie. Issa, nerġa nerġa nati il-mikrofonu l wieħed mill-petizjonanti, mux li t-nejn, wieħed minnom biz. Grazzi ħafna. Mela jena nishtiq ringrazzja għal kulħadd għal appoġġ eċellenti naqblu mal-azzjonijiet li qed tipproponu. Jiena naf li l-Kumsil mhuwiex preżenti hawnhekk eh, biex jirrispondu. U dan ukoll jirrifletti il-nuqqas ta' passjoni u motivazzjoni minnaħat tal-Kunsil biex jirratifikaw dan it-trattat. Umbat fuq il-kwistjoni tal-interessi finanzjari, eh, sfortunatament e, il- il-kodba ma tantx eh, kienu qegħdin jinbijaw dan l-aħħar eh, bil-brajl. Il-kollega u koll ixtiqa ċaħġa. Jiena nirringrazzja il-kellim. ħaġa oħra kull jum nix reda politika, però kull ġurnata li taddi eh, tagħmel ħsara għal dan it-trattat u situazzjoni dejjem qed issirar meta jiġu n-nies minn barra mill-Ewropa ġol l-Ewropa għax hemm ukoll nies neqsin mid-dawl u anki huma għandhom il-dritt u għandhom il-bżonn eh, illi jihdu eh, illi jirċevu informazzjoni. Din hija kwistjoni li tirigwarda il-ħajja ta' kuljum. Issa rridu nagħmlu taqsira ta' dan, tajt il-President. Jiena personalment bħal mal-petizjoni preċedenti inħoss li għata ħasra u li jambarazzanti e Fid-29 ta' april kienem dar id-dibattitu fuq il-ċezzjonijiet tal-copyright għal persuni li isim id-dawlu. F'Lulju il-Kommissjoni adottat deċiżjoni biex, biex titlob l-opinjoni tal-Qorti tal-Ġustizzja fuq il-kompetenza ta' trattat ta' Makare, ta' Marrakesh. U fl-istess ħin il-presidenza u wkoll ipprovat tkompli il-proċess ta' ratifikazzjoni. Aħna nafu wkoll tal-anqas hemm xnija illi il-Komissjoni tista' tagħmel eh, liġi ta' aċċessibilità Ewropea sa għabella ħarta' sena. Eh, allora niproponi li nibatu itra l komissjoni Ewropea u nistaqsuhom meta il-risposta tal-orti hija mistennija u t-tini meta, meta nistaw nistennew illi jasal dan, tasal din il-liġi fuq l-accessibilità. Dawn iż-żewġ mistoqsijiet. Umbat, dan il-test irridu nikdbuħ passjoni għal persuni illi illi huma affettwati u anki bil-kompassjoni biex għamlu pressjoni fuq iż-żewġ istituzzjonijiet biex iwettqu l-impenji tagħhom. Dina mhijiex kwestjoni ta' battalja bejn iż-żewġ istituzzjonijiet, imma sempliċement biex ngħidulhom eh, jagħmlu d-dmir tagħhom. Għax aħna bħala Unjoni Ewropea ma nistawx nippermettu illi ma tiġix ratifikat dan it-trattat kif għal kollega Martin. In-nies dejjem qed jaqraw inqas, ħafna minnhom ma jifmux x'qed jaqraw u ma jipparteċipawx fis-settur kulturali. Aħna bħala Ewropa nistgħu nippermettu illi dejjem inqas persuni kollhom aċċess għall-informazzjoni u l-kultura? Jiena nimmaġina li r-risposta hawnhekk hija ċara. Għal dastant u għaveru inħallu il petizjon miftuħa u nibatu dawn iż-żewġ eh, ittri b'dawn l-argumenti li għadni kif semmejt. hemm proposti oħrajn mill-kollegi Beatriz. Iva naqbel perfettament ma dak li għatent, aħna għanna nibat niktbu itra l-Kommissjoni u eh, biex għajduna xqed jiġri fil-qorti, però ħaġa li hija fidejna hija li nitolbu li President Schulz jikteb il-Presidenza Lussemburgiza fisem il-Kumitat tal-Petizzjonijiet u nixtiequhom jieħdu azzjoni qabel Deċembru. Barra minn dawn il-miżuri tkun ħaġa tajba fil-żmien it-twil nistgħu dan nagħmluh bil-brajl jew anki verżjoni audio u niżguraw li l-messaġġ jgħaddi Mela nitolbu l-presidenza min huma dawn il-stati il membri li qed jimblukkaw. Umbat namlu kif għal sur Martin, nibatu ittra lil dawk il, il, dawk l Stati membri illi qegħdin jibblukkaw e, e, l inizjativa bil-brajl, però qabel irdu nkunu nafu li muma dawn l membri, ma hija idea tajba, hija idea jena, din hija l-isbaħ ħaġa li deċidejna l-lum di. E, għaxi anki neċessarja, irridu nippersistu, inħallu għaw u nimxu issa fuq il-punt 13 illi illi ma nistax nerġan għattikom il-mikrofonu, għedin daċħin l-ura. Il-petizjoni il 0997 tal-2013 fuq il-ksur tal-autoritajiet ġermanizi fuq tal leġizlazzjoni Ewropea fuq trattament ugwali fil-impigi u u fil-okkupazzjoni u opportunitajiet ugwali għal persuni b'disabilità. Din, eh, din il-petizzjoni ġiet ikkanċellata. U issa naddi għal punt 14, il-petizzjoni 0312 minn ċittadin Bulgaru fisem l associazzjoni ċentru għal eh, ħajja Indipendenti indipendenti 19 firma fuq l-inaċċessibilità tal-trasport pubbliku fil-Bulgarija għal persuni li għandhom disabilitajiet. Il-petizjonant mhuwiex preżenti u nati il-mikrofonu lill-Komissjoni Ruth Lopja. Grazie, President. il-petizjonanti kienu għedin jgħidu li l-Bulgarija ma rispettawx l-artikolu 10 et terġa tibda l-kellima. Li ma kienx qed jirrispetta l-artikolu 9 tal-konvenzjoni fuq trittijiet tal-persuni b'disabilità biex tiżgura aċċess għat trasporti u biex inneħu ixkil għal aċċessibilità. Skont il petizjonanti fil-Bulgarija l-infrastruttura tal-trenijiet u tal-basis u anki l-underground ta' Sofija mhux aċċessibbli għal persuni b'disabilità u lanqas għal dawk bil-wheelchair. Aċċessibilità jfisser li dawk b'disabilità għandhom l-istess aċċess għall-ambjent fiziku, trasport, informazzjoni u teknoloġiji ta' informazzjoni u sistemi u, u servizzi oħrajn. Fuq il-trasport bil-ferrovija, il-regolament jimmira biex dawn il-persuni kollom l-istess opportunitat, opportunitajiet illi jużaw il-trasport tal-ferroviji bħal oħrajn. Il-kumpaniji tal-ferroviji għandhom jgħatu l-access li dawn il-persuni biex ma wieħed ma jistax ma jistax ikun illi ma, ma, ma jkunux jistaw jirriservaw u għandhom anki skont E, raġunijiet ta' sikurezza e, għandhom e, jagħmlu dan. Il-Bulgarija talbet eżenzjoni għal ħafna minn dawn il-punti fir-regolament u legalment għandha dritt. dawn l-eżenzjonijiet kienu għal ħames snin u reċentement il-Bulgarija reġa talbet l-eżenzjoni għal ħames snin oħra. U għal daqstant ħafna mid dispozizjonijiet li rigwardaw it-trasport ta' persuni diżabbli apparti l-artikoli obbligatorji huma eżenti fil-Bulgarija. U dana japplika b'mod partikolari għall-obbligu li kunem stazzjonijiet, pjattaformi eh, u vaguni aċċessibbli għal persuni b'disabilitajiet u anki eh, għal otja ta', ta assistenza għal persuni b'diżabilità fuq trenijiet. Il-regolament revizjonat fuq il-speċifika teknika għall-interoperabilità fuq l-accessibilità għas sistema ferroviarju tal-Unjoni għal persuni disabli wessa l-ambitu tal-PMTRSI għal għal ferrovija konvenzjonali, ma dan, dan il-regolament jirreferi għal infrastruttura ġdida biss u għal upgrades u mux għal e, infrastruttura eżistenti. Fuq dak li għandu xaqsam mal buses id-direttiva, fuq il-dispozizjoni il speċifiċi illi fihom eh, illi, illi fil basse miktar minn tmien postijiet ti speċifika ċerti standard tekniċi illi min jiproduċi dawn il-buses għandu jirrispetta biex jibih dawn il-mezzi fl-Unjoni Ewropea Però ma jobboni lebda obbligu fuq l-Istati membri fuq kif jirregola kemm jistaw ikunu dawn il-vetturi eh, kapaċi trasportaw l-persuni disabli. Il-regolament fuq id-drittijiet tal-persuni disabli fil-basis jenfasizza illi minn ma bidlu xejn fuq leġislazzjoni preċedenti, il-trasportaturi eh, għandhom eh, jamluha possibbli e, meta jiddeċidu fuq il-vetturi ġodda għandhom jagħtu dawn is-servizzju, però din id-dispożizzjoni m'għandix effett vinkolanti. U fuq il-trenijiet taħt l-art, il-kompetenza manda lebda kompetenza e, għaliex din il-kwistjoni miex parti mill-leġislazzjoni Ewropea il-estenzjoni ta' sistema tal-underground ta' Sofija ġit eh, kofinanzjata bil-politika ta' koezjoni. Il-kontratti eh, kienu obbligati għamlu il-lifts u, u, u sistemi oħrajn biex jgħinu dawn il-persuni. Il-beneficjari għandhom eh, jirrispettaw ċerti minn dawn il-regolamenti biex jikbenefikaw mill-finanzjamenti Ewropej. U dan huwa stipulat fil-programmi eh, mal-fondi tal-ERDF u anki eh, fondi oħrajn u l-autoritajiet bulgari iridu jimpenjaw ruhom biex jiprevjenu kull diskriminazzjoni a bazi ta' disponibilità fuq l-aċċess tal-infrastruttura. Però sissa eh, l-audits tal-Kommissjoni ma sabiex illi E dawn l-infrastruttura bulgara illi benefikaw mill-fondi illi ma kienux qed jirrispettaw regolament. Jekk dan jiġri, jekk il-Kummissjoni e, e tara dan, allora e, tobbligom. Il-autoritajiet fejn hu possibbli jridu jieħdu nota tal-aċċessibilità tal-persuni b'disabilità fi proġetti kollha pubbliċi u daw jinkludu anki il-trasport pubbliku bil-bassu u bil-ferrovija u l ispeċifika teknika għandha tiġi b'mod biex eh, biex ma jkunx hemm diskriminazzjoni u tkun għall-utenti kollha. U l-Kommissjoni x'għamlet biex biex e, tirsolvi din il-problema, l-Komissjoni talbet iktar informazzjoni mill-autoritajiet Bulgari u jider illi il-Bulgarija fil-fatt implementati dispozizjoni relevanti tal-liġi Ewropea, specialment dawk illi tirrigwarda eh, il-leġislazzjoni ta' drittijiet tal-passiġġieri, però il-Bulgarija il-limitat l-implementazzjoni biss għal eh, ħtiġijiet eh, obbligatorji u unvokat il-fatt li għanda limitazzjoni fuq il-budget fil-ferroviji il-Komissjoni se tagħmel evalwazzjoni ta' impatt il-ġimgħa d-dieħla Eh, sena diħla biex eh, tagħmel proġetti biex tipproteġi dawn il-passeġġeri fl-Unjoni Ewropea b'fokus speċjali eh, f'dawn il-persuni b'diżabilitajiet. Fil-din il-situazzjoni speċifika fil-Bulgarija ġiet evalwata fil-qafas tal- tal-istudju kazis ta' dan il-kas. Grazzi niftaħ il-mikrofonu, niftaħ il-diskussjoni għal-kollegi. Sur Malinov. <coughs> Grazie, President. Mux se nirripeti l argumenti u l-fatti li semmit il-Kommissjoni. Nishtiq najt xie ftit klib li huma barra mill-ambitu tal-analizi. Però eh, jirrigwardaw dak li qed jiġri bħalissa fil-Bulgarija u se nkompli nitkellem bil-Bulgaru. bil bulgaru il-gvern bulgaru u soċieta bul bulgara kella atteġġament insoddisfaċenti lejn il-persuni b'dizabilitajiet 20 sena ilu. Għad raġunijiet li ma nistax diskuti issa waqt l-era komunista kienem hemm sensibilità baxxa ħafna lejn din il-kwistjoni u sar ftit wis u kienem anki arfin limitat u fuq dak li seta sar għal dawn il-persuni fuq il-mobilità tagħhom speċjalment fuq it-trasporti pubbliċi. U għalek, meta nqabbluha b'dan il-punt ta' tluq baxx ħafna nistgħu ngħidu li kien hemm progress kbir f'dawn is-snin, speċjalment meta wieħed is l-infrastruttura kollha li ġiet mibnija wara li l-Bulgarija daħlet fl-Unjoni Ewropea. Però irrid anki naqbel mal-konklużjonijiet eh, ġenerali li ħa il-petizjonant speċifikament fuq il-trasport pubbliku fil-Bulgarija l-accessibilità ta' trasport pubbliki hija limitata ħafna u hija propju inaċċessibbli għal ħafna persuni b'diżabilitajiet. Il-petizjonant u kap Kanajotova illi illi sottomettit l-petizjoni fisem il-ċentru għal ħajja indipendenti u dini għal-ikbar assoċjazzjoni għal persuni b'dizabilità. U jina nista e, nigarantixi l-autentiċità tal-informazzjoni Hawnhekk eh, eh, kena għammiktub li il-metropolitana ta' Sofja miex eh, xirqa. Anki jek dan kien proġett ta' suċess, mux bis tal-Bulgarija, manki fuq il level Ewropew. Imma rridu nifmu għaliex dan il-proċess mhuwiex up to standard. Meta wieħed is li ġi mibni bil- fondi Ewropej u ġi mibni reċentement għandu jirrispetta verament li standards kollha, però fil-fatt mhuwiex. Kif eh, għajduna il-petizjonanti, hemm bżonn nippruvaw naraw jekk dan u xek u il-għala. Mill-punto di vista formali jiena nitlob li l-petizzjoni tibqa' miftuħa fil-15 ta' Ottubru se jkun hemm smieħ illi rigwarda dawn il-problemi u jena uh, student uh, kellim il-Bulgarija, membru tal konsil Nazjonali tal-Persuni b'Disabilitajiet. <clears throat> Illum hija ħaġa pożittiva li hemm Kunsil Nazzjonali għal persuni b'Disabilità u l-awtoritajiet Bulgari huma obbligati jikkonsultaw il kunsil kull darba li jkunu qegħdin jippreparaw miżuri il huma mitluba minn eh, parlamenti nazjonali. U se nisimaw għand espert bulgaru kompetenti ħafna. <clears throat> U din hija waħda mir raġunijiet illi għalija nipra nitlob li il-petizjoni tibqa' miftuħa. No, Mela xaħtiħor li jishtiq jieħu l-mikrofonu. Mela, ser nikkonkludi. L-unika suġġeriment li għandi huwa illi nżommu l-petizzjoni miftuħa. U jikkont ħanik li għanna nal-uwa. Imma l-esta li insegwi suġġerimenti ta'kom la mannix, jekk ma jkollniex aktar informazzjoni, jista' jkun li tinala din il-petizzjoni, imma jekk intom għandkom opinjoni differenti mela inħalluha miftuħa. Tajjeb, mela inħalluha miftuħa. Sakemm ikollna smih, imbagħad nerġgħu nieħdu deċiżjoni oħra. Klaħat jaqbel? Very nice. Thank you. We do that and we Iva, naqblu mela eja inkomplu għal punt eh, petizzjoni 054 tal-2013 minn Henry Autero mill-Finlandja fuq il-dizabiltajiet eh, li komplu jizviluppaw u anke il-welfare soċjali fil-Finlandja. Il-petizzjonant mhux prezenti. Il-petizzjoni lanqas ġiet mm, marbuta ma, ma, eh, ma kummissjoni partikolari. Għanna però tweġiba bil-miktub tal- għanna itra bil-miktub tal-Ministru Finlandiż tal-Affarijiet Soċjali u wara din il-tweġiba il-kustjoni għanda tiġi solvuta finqas minn sena u f'każ illi jekk il-petizjonant jiġi għanna anzi jekk ma jkun xawn argumenti bil-kontra se u l-petizzjoni u u it-tweġiba lill-petizzjonant. u l tweġiba li aħna irċevejna. Nistgħu nagħmlu hekk mela u nagħlqu dan din il-petizzjoni wara li nkunu wassalna it-tweġiba lil petizzjonant. Tajjeb, nix nara oġġezzjonijiet? Tajjeb, issa mela l-punt li jmiss petizzjoni 0098 tal-2015 minn Marija Simona Bellini li ġabret 31,866 firma fu l-appoċ li jenata li caregivers tal-familji eh, persuni b'zabilita fl-Italja. Mm, Il-petizjonanti da fost naw nistanati għal-mikrofonu għal 5 minuti. Grazzi tassew, Signor President, jiena Maria Simona Bellini u jiena il-President tal- tal-Organizzazzjoni Italjana għal caregivers tal-Person Disabilità li għal ikbar organizzazzjoni ta' dan il-qasam fl-Italja. U għeda hawnhekk nirrappreżenta kważi 40 elf ruħ illi iffirmaw din il-Person petizzjoni għaliex nafu xini situazzjoni gravi li fija jgħixu l-caregivers jani nittama li jirnexxieli nispjagali fil-ftit ħin illi għandi sa situazzjoni daqsa gravi li għanna f'Italja u xaqt niċċara l-ewwel qabel kollox li aħna maħniex qegħdin hawnhekk biex nitolbu għannuna soċjali għajnuna ekonomika lill-Italja imma użu onest tal-riżorsi disponibbli talba tagħna il traba prinċipali tagħna hija li fl-Italja l-uniku pajjiż Ewropa li m'amel l-ebda maħalebda azzjoni laqas l-inqas mod possibbli fil-rigward ta' kategorija ta' persuni dajfa biex jkollhom aċċess ta' drittijiet fundamentali. L-Ewropa ma tistax taċċetta illi f'pajjiż ċivili ta' tliet millenju ir-rispett ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem spiċċaw eh, jiddependu mill-budgets. Dan huwa dak li qed jiddependi fl-Italja. Aħna qegħdin hawnhekk biex itolbu l-Ewropa biex ma talaqx għajnejja qudiem dan il-pajjiż stat membru li huwa meqjus fost l-aktar korrott eh, f'din iż-żona dan aħna ngħiduh b'dispjaċir għaliex huwa pajjiżna wara kollox u dan il-pajjiż qed jiġġielet ftit wis eh, din il-korruzzjoni fiħna l-istituzzjonijiet tagħha u bil-kontra qed jinjora b'mod volontarju din il-kategorija sieħa ta' persuni, il-caregivers illi jgħixu taħt arrest domiciliari mingħajr ma dawn tqoleb darrejat. Dawn jispiċċaw magħluqa fid-djarhom biex jieħdu ħsieb il-qraba tagħhom b'diżabilità mingħajr ma jirċievu l-ebda appoġġ u l-ebda għajnuna. U dejjem u dejjem taħt it-teddida illi dik il-persuna li qed tiġi mejjuna tispiċċa f'xi sptar għal persuna b'diżabilità e- li fl italjan sejħulhom RSA. Infatti il-caregivers taljani jiexu taħdin dan it-terrur il il-membru familjari tagħhom jista' jispiċċa fuq minn dawn l-istrutturi fejn l-istaff huwa limitat ħafna u għalhekk l-għajnuna li tingħata hija limitata għal minuti kull ġurnata u għalhekk dawn il-persuni jispiċċaw jgħixu f'abbandun u ta' spiss jispiċċaw vittmi ta' abbuż u vjolenza. Iżda minkejja dan l-Italja qed tkompli iżżid mod kostanti u b'mod inġustifikat l-għajnuna ekonomika li tingħata lil dawn l-istituti, l-kooperattive u l-assoċjazzjonijiet li joffru dawn is-servizzi li jiswaw li jiswaw ċittadini miet ta' euro għal kull persuna li tkun qed tiġi mejjuna u fl-istess ħin qed jitnaqsu il- l-ispejjeż għal dawk għal kura ta' dawn il-persuni f'ambjent domestiku u dan imur kontra dak li qed isir f'pajjiżi Ewropej oħra li jippreferu b'kulunkwe mod possibbli li dik il-persuna b'diżabilità tibqa' f'dara u mal-qraba tagħha u flimkien magħhom u huma stess il-forma ta' għajnuna li hija l-aktar adatta tal kondizjoni tagħhom. Imma dan huwa miċħut l caregivers familjari Taljani u l-Qorti Ewropea fl-2008 tat il-persuni b'diżilità li, li eh, jassistuhom dawn id-diskriminazzjoni li huma diskriminazzjoni li huma issofru u aħna qegħdin nirrappreżentaw il-caregivers taljani sabiex l-Ewropa tieħu azzjoni kontra l-Italja, meta tqut is kemm huma kemm gravi s-sitwazzjoni sabiex il-kargivers Taljani jkollhom dritt ikollhom aċċess dritti tal-fundamentali tal-bniedem, dritt tal-mistrieħ, dritt li jkollhom relazzjonijiet soċjali, id-dritt illi iwesqu x-xewqat personali tagħhom u fuq kollox id-dritt għas-saħħa. Din dan huwa dritt li huwa miċħud il-caregivers l Italjani kollha. Infatti dawn il-caregivers ikollhom il ma jkollistax ikollhom interventi mediċi li ibeduhom mid-dar tagħhom u għandhom ukoll diffikultà għall aċċess għal kura u mediċina li mhix bxejn. Il-persuni li għandhom diżabilità għandhom li mumiex protetti mill-liġijiet taljani jiexu ħafna drabi fil-faqar u dan kollu eh, minħabba fat l-istituzzjonijiet laqqas biss jippruvaw jaraw li konem l-inqas tibta' appoċ appoġġ għajnuna matul il-lejl li xnafu x'inhuma l-ħsarat li jsiru fuq persuni li jaħdmu bil-lejl la ikollhom mistrieħ u lanqas għajnuna f'każijiet ta' emerġenza dawn għandhom ħajja li jiddependu biss mill-familja tagħhom u dan kollu qed jiġri meta il-caregivers taljani jispiċċaw jimirdu aktar minn ħadd ieħor fosthom eh, mart kardioċirkolatorju, mart tal-kanċer u tal-immunità u jispiċċaw jinqerdu minħabba nuqqas tajnuna kif rew numru ta' studji xjentifiċi internazzjonali fostom dawk l-aktar prestiġjużi tal-Premju Nobel Elizabeth Blackburn, il-caregivers għandhom għandhom stennija tal-ħajja ta' 17 il-sena inqas mill-bqija tal-popolazzjoni u jekk dan qed isseħ f'pajjiżi oħra fejn hemm appoġġ u għajnuna mela ejja nisaqsu kemm se titnaqqas iktar l-istennija tal-ħajja għal kargivers taljani li ma jistgħu jiddependu fuq xejn. Imma ma nistawx inkunu nafuh fid-dettal għaliex il-caregivers taljani mhumiex entità rikonoxxuta għalhekk laqqas biss tista' ssir riċerka fuqhom f'dan ir-rigward fl-Italja il-caregivers il-kargifers fl-Italja ma jeżistux u apparti minnek għandek il-manipolazzjoni tal-opinjoni pubblika fl-Italja illi minħabba l-ġurnalizmu li huwa fost l-inqas liberali fid-dinja qegħdin jiġruna naħsbu li dawn il-persuni huma biss ta' spiża mhumiex produttivi jippretendu anzi jagħmluha ta' diżabili biex jiksbu l-benefiċċji Mela, nixtieq nikkonkludi billi ngħid kif kif taġiċi l-Italja fil-konfront ta' l-persuni. Infatti, wieħed għandu l-ispejjeż sanitarju kollha fil-annimali domestiċi jista' jitlob eh, rimbors tagħhom, imma ma tistax jagħmel rimbors ta' affarijiet fundamentali għal protezzjoni ta' saħħa ta' dawn il-persuni biex ma nsemmux il-persuni foqra li li l-għandu manjuna ta' xejn itolbu għalek il-Parlament Ewropew biex jieħu azzjoni fil-konfront tal-Italja sabiex nindirizzaw din il-personi situazzjoni gravi li edin fija il-caregivers tal-Unjoni li hija tal-mistħija għal bqija tal-Unjoni Ewropea li dawn għandhom ikollhom aċċess għal protezzjoni sanitarja U anke dak kollu għandu xaqsam xogħol ta' kura li joffru soluzzjonijiet għat territorju Taljan kollu xi ħaġa li mhux qed tiġri bħalissa jimponu wkoll l-obbligu ta' soluzzjoni meta jkun hemm sitwazzjonijiet ta' emerġenza kif ukoll Eh, jitolbu li l azzjoni, nitolbukom li tiħdu azzjoni f'din il-ksur ta' drittijiet umani. Għavolja faċli u jħet jala għajneħ, imma dan qed issir ħsara il-persuna, qed issir ħsara l-kategorija ta' persuni li jgħinu 90% tal-welfare taljan. Dan kollu qed issir billi qed mingħajr l-ebda rispett lejn id-drittijiet. Mrs. Bellini. Grazzi tassew. Signora Bellini, naf li inti frustrata u napprezza u nara fl-isforzi kollha li jinti għamilt biex ġejt hawnhekk u ġejt mil bot biex ġejt Brussell u naf li xaħġa ħaġa limitata li l-ek ħames minuti. Imma aħna għandna ħafna petizzjonijiet u għanna ħafna ċittadini li jippruvaw jitolbu lajnuna tagħna. Tajtek aktar mid-doppju nittama li inti kontenta. U issa niftaħ id-diskussjoni billi nitlob lil Malgorġata Gorzowska biex tatina l-opinjoni tagħha. Grazzi, Signor President, il-Kommissjoni Ewropea tara fid-diffikultajiet u l-sfidi li għandhom il-caregivers f'Italja. Imma il-ġestjoni ta' dawn is-sistemi eh, hija responsabilità tal-Istati membri. Artiklu 153 ta' trattat jillimita il-possibilità li l-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni għaliex dan ma jist għax ma nistawx nindaħlu kif l-istati membri jistabilixxu s-sistemi ta' sigurtà tagħhom. Għalhekk l-istati membri huma responsabbli għal kontenut u eh, tas sistemi soċjali tagħhom għalhekk kull stat membru huwa jista' jistabilixxi s-sistemi tiegħu stess, inkluż li ma benefiċċji għandhom jiġu provduti l-kundizzjonijiet ta' eliġibilità, kif dan il-benefiċċji huma kalkulati u kemm għandha titħallas kontribuzzjoni l-Liġi Ewropea fil-qasam tas sigurtà soċjali titlob l-koordinazzjoni ma memm l-ebda armonizzazzjoni fuq dan il-livell Ewropew. Anke fuq il-protezzjoni soċjali tal-carriers informali għalhekk huwa fiħdan l-Italja stess li jistabbilixxu regoli għall applikazzjoni tas sistema ta' sigurtà tagħhom u għall caregivers. Imma intlaħqu għanijiet komuni fil-kooperazzjoni anke mal-Kumitat Soċjali għall-aċċessibilità, kwalità u sostenibilità tal-kura fuq perjodu twil ta' żmien. Apparti minn hekk il-Kummissjoni Ewropea tista' tippromuovi kooperazzjoni u skambju tal-aħjar prassi fost l-Istati membri u tipprovdi anke riżorsi fil-fondi strutturali, inkluż il-kura komunitarja u taħriġ għal carers Palmart il-Kummissjoni Ewropea tappoġġa l-Istati membri li jixtiequ jiżviluppaw id-dispożizzjoni tagħhom fil-2014 il-Kumitat ta' Protezzjoni Soċjali u Servizzi tal-Kummissjoni ippubblikaw rapport fuq protezzjoni adekwata soċjali għal ħtiġijiet ta' kura f'soċjetà li qed tixjih. U ġew rikonoxxuti il-caregivers ukoll. Għalek, nemnu li għandu jkunem politika aktar proattiva u għet minn dawn elementi huwa li jgħinu l carers informali billi ikunu jistaw ikollom xogħol u jaqdu dan ix-xogħol ma' responsabiltajiet familjari tagħhom. Dawn ukoll ġew approvati mill-Kunsill biex nikkonkludi wara li nikkonsidraw dan kollu illi jedna aħna ma nistgħux nieħdu azzjoni f'dan il-każ imma fuq kwistjonijiet ta' kura futul ta' żmien ċertu stati membri irċivew rakkomandazzjoni ta' bażi tal-pajjiż tagħhom rigward dawn is-servizzi. Meta il-Kummissjoni tiddeċidi li tipprovdi dawn ir-rakkomandazzjonijiet tikkonsidra wkoll l-evalwazzjoni tal-perjodu tal riforma fl-Istati membri. Il-Kummissjoni tista' wkoll tappoġġja l-awtoritajiet Taljani billi tiffaċilita aċċess għal aħjar prassi minn pajjiżi oħra anke billi jkun hemm forsi peer review. Thank you very much. The floor is now open to colleagues to participate in this. Grazzi Melissa nibdew bil-kollegi Eleonora Evi. Grazzi tassew, President. Jena nixtieq nirringrazzja minn qalbi lil petizzjonanti illi b'tant enerġija u tant kuraġġ ġabru aktar minn 30.000 firma Illi għawnek għati waslu din il-problema illi għat taffet wadaqsek personi fl-Italja. Nafu il-kolka maħna li dan jaqa taħt il-politika nazzjonali, il prinċip ta' sussidjarjetà koll. U kemm dan kollu jiddependi mill-istati membri nifisom. Narfu dan il-fatt imma nafu wkoll kemm din is-sitwazzjoni tikser drittijiet fundamentali ta' persuni li semmejna, persuni li semmitilna Simona Bellini. Daqseg dattal. Irridu għalek niproteġu dawn id-drittijiet, drittijiet ta' saħħa, id-dritt ta' xogħol, id-dritt ta' familja, id-dritt ta' relazzjonijiet soċjali. U għalek naħseb illi huwa meħtieġ illi nimbuttaw il-qoddim politiċi illi jisavagwardjaw dawn affarijiet, dawn il-persuni ma ħalluhomx waħedhom li jgħixu l-ħajja tagħhom ta' kuljum hija waħda diffiċli. Għalhekk irridu ikollna politika ta' protezzjoni soċjali li tħares ukoll l inkwisjonijiet sanitarji sabbi u ta' saħħa sabiex nirrikonoxxu l-importanza tal-caregiver u anke kif għal mill-kommissjoni nagħmlu skambju tal-aħħar tal-aħjar prassi. Ħafna drabi ninsew li nagħmlu għadin il-ħaġa meta jkun hemm l-aħjar prassi tajjeb li nikkupjawhom, tajjeb li nimplementawhom fejn dawn ma jeżistux. Għalek nistidnu l-Italja sabiex tħares lejn l-aħjar prassi li huma diġà eżistenti fl-Ewropa u biex jiġu implementati mal kemm jista' jkun. Nafu kemm il-politika ta' austerità jaffetwaw il-budget u kemm jaffetwaw il-possibilità l-istat jagħti din l-għajnuna soċjali li ta' stanti hija meħtieġa. Imma ma stawx aħna ma natux risposta konkreta lil dawn il-persuni li qegħdin jistennew risposta minn għandna u sista fl-Italja ħadd ma kellu il-kuraġġ illi jiġi din il ġida jien nappella lill kumitat tal-petizzjonijiet biex il-petizzjoni tibqa' miftuħa u nistiednu l-awtoritajiet Taljani sabiex jieħdu pożizzjoni f'dan ir-rigward. Thank you. Mr. Wojciechowski. I hope I pronounce. Sur Jeffchowski nispera illi ismek għattu kif suppost. Grazzi tassew, Iva, Grazzi, Signora President. Ismi diffiċli ħafna imma irnexxilek tgħidu. Nixti nirringrazzja lil petizzjonanti u lis sinjura Bellini tal-li qajmet din il-kwestjoni. U għabba l-fat illi jintom ġejtu għawnek fil-Parlament Ewropew imma ma nistax nifhem il-pożizzjoni tal-Kummissjoni għalfejn taħsbu li din mhijiex kwestjoni Ewropea. Aħna ilna nisijat sħaħ niddiskutu kwistjonijiet bħal per eżempju id-drittijiet tal-minoritajiet, id-drittijiet tan-nisa, hawnhekk li qed nitkellmu fuq huwa ħafna drabi jaqaf taħt ir-responsabilità tan-nisa, ta' ommijiet. Ħafna drabi dawn persuni jispiċċaw jieħdu ħsieb dawn persuni b'diżabilità, jispiċċaw ikollhom jerfgħu dan il piss u jien naħseb li jixriqhom li nipproteġuhom. Din mhix kwistjoni li tapplika biss fl-Italja, f'pajjiżi fil-Polonja din il-kwistjoni wkoll qed kienet qed importanza kellna protesti ta' ġenituri ta' persuni ta' tfal b'disabilità fil-Parlament Ewropew. Dawn anke irnexxielhom jidħlu fil-Parlament Pollak. Għaliex ma kienu qegħdin jagħtaw biżejjed għajnuna din il-petizzjoni għalhekk għandna natuwa? l-importanza li jixra l-Unjoni Ewropea mhix biss dwar flus tikkonċerna il-persuni. Għalhekk jekk hemm li għandhom x'aqsmu ma' drittijiet tal-bniedem għandna nindirizzawhom bis-serjetà. M'għandniex sempliċement naqbdu ngħidu din mhix kwistjoni Ewropea u nħalluha f'idejn l-istat membru. Jekk għal xi raġuni jew l-istat membru ma jkunx jista' jindirizza l-problema u darbuħna nsostni din biex diskussjoni tal-Italja, mela irridu narrawa mill perspettiva Ewropea u nieħdu kwalunkwa azzjoni possibbli biex nejnu lil dawk illi jamlu daqstan sagrifiċċji u edin ibatu b'dawn minħabba dawn il-problemi, dawn jissigrifikaw ħajjithom biex jieħdu ħsieb il-familjari tagħhom u jixir ilhom kull rispett u kull għajnuna, mhux biss mill-Istat, imma anke mill-Unjoni Ewropea. Rispett lejn id-dinjità umana hija l-iktar valur importanti. U għanna nirrispettaw. Grazzi tassew l-awturi ta' din il-petizzjoni tal ġejtu hawnhekk fil-Parlament Ewropew u ristaqtu din il kwestjoni The floor goes to Rosa. Sì, buona priver primer Iva, grazie. Nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanta tal-pożizzjoni tagħha, tal-preżentazzjoni tagħha. Iva, nista nista Iva ovvjament najt li meta jkunem kazijiet ta' dependenza ta' xi tip ta' disabilità imma dipendenza ġenerali u jina naqbel mal-Kummissjoni dinja kompetenza li biss dik tal-Istati membri. Per esempio, fi Spanja hemm liġi fuq id-dependenza u daj liġi eh, pozittiva ħafna minħabba il-livell, il-grad ta' disabilità. U hemm ovvjament għajnuna li tiġi motija li dawn il caregivers givers skont il-kapacità jew skont kif tiġi l-familja imma is-servizzi u l-assistenza l-għajnuna għal dik li hija id-dipendenza fil-każijiet tal-caregivers hija kompetenza illi taqa' taħt il-Gvern Nazzjonali u għalhekk naħseb illi bil-prinċipju tas sussidjarjetà mhijiex kompetenza tal-Unjoni Ewropea. Bad kwistjoni differenti għal kwistjoni ta' diritti tal-bniedem. Jekk wieħed għandu diffikultà tal-aċċess tal-edukazzjoni forsi mhijiex inklużiva għax l-Italja barra kollox iffirmat il-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem fuq il-persuni b'disabilità u jekk mhijiex tapplika l-Konvenzjoni Eh, per esempio aċċess għall-impjiegi, għall-digitali, jekk hemm diskriminazzjoni f'dan il-kuntest, Iva, għalek, jista tista tkun tista tkun allura eh, taħt il-kompetenza l-Unjoni Ewropea. Issa l-aħħar intervent dak li qalet il-Komissjoni ma daqet li xħazin wis, iġifiri nistaw forsi noħorġu b'rakkomandazzjoni f'dan is-semestru Ewropew lill-Italja u anki nitkellmu fuq l-iskambju tal-aħjar prassi biex hekk inkunu nistgħu nitolbu lil gvern Taljan untu hemm ħafna eżempji li hemm ukoll fl-Ewropa kollha kemm ta' prassi tajba biex jgħinu lil dawn il-caregivers. Hemm ħafna ħafna eżempji, hemm ħafna reġuni, per eżempju anki stess f'Spanja, illi huma wkoll qegħdin fl-avangwardja fuq dan il-qasam ta' caregivers, pereżempju korsijiet ta' taħriġ għal dawn il-caregivers biex ikunu jistgħu jagħtu din il-kura, eh, jagħtuhom xi kumpens anki tat-taxxa, jiġifieri jkun hemm dan l-iskambju tal-aħjar prassi. Grazzi. And this is really a subject that concerns everybody. Maybe because we will. Dan huwa suġġett li jkunċerna lil kulħadd u anke l-raba. U kol kam aħna ħanixxieħu xi darba ġifiri tinta interessa lil kulħadd. U għalhekk qed nara ħafna persuni li jixtiequ jintervjenu, qed nara l-istrur Marjas. Imbagħad Sinjura Albion, Terry Cabras u Caberson. Imbagħad se nagħlaq il-lista Albion iva, li semmejtak eh, li fuq il-lista u daqshekk imbagħad warax għandi li għax naħseb li l-punta wara se jihdulna ħafna ħin, s sur Marjas. Kasta sinħarotus għana eh, ferodes. Għolnet nishtiq nifraħ l petizjonanti għal miżuri kolla li ħadu. 35.000 firma juri kem ħadu għabis serjetà Dan huwa każ speċifiku fl-Italja, però huwa rilevanti anke fl-Stati membri l-oħra. Għax il-kwistjoni li għajmu huma hija importanti. U għaveru jidħol taħt il-kompetenza tal-komunità tagħna, tal-komitat tagħna. U qalet il-petizjonanti illi il-budget Taljan et inaqqas il-kura soċjali et jgħati l-istat u għalet u koll illi dejjem inqas allowances soċjali għal persuni illi huma carers. Allura jirrigwarda l-austerità dan u marbut mal-austerità. Ja kwistjoni anki italjana. Salimma punt tista tinkludi anki l-kompetenza Ewropea din il kwistjoni L-Ecofin jinfluenza il-program tagħhom għaliex il-budget taljan irrid jiġi approvat mill-Ecofin. Il-proċedura tibda billi eh, proposti tal-Kummissjoni u rakkomandazzjonijiet qabel ma jsiru il-budgets nazzjonali. U dawn ir-rakkomandazzjonijiet umbat jidħlu fil-semestru Ewropew li tkellimna fuq anki fi Strasburgu f'titilu. Issa l-anijiet u l-ċifri li jiddaħlu fil-budget nazjonali huma influenzati bl-Ecofin. U għal-Ecofin li jiddeċidi kif eh, jieġi mfassar il-budget u li mumma l-miri principali. Allora, sa ċertu punt, anki l-Unjoni Ewropea hija voluta. Jekk hemm xi ħaġa li tagħmel l-Unjoni Ewropea li tinfluenza l-ispiża soċjali u jekk din l-ispiża soċjali mbagħad wasal għal każ tal-petizjonant għax qed li aħna naqas flus mill-istat, allora mbagħad <coughs> titħol fil-kompetenza tal-Kumitat tal-Petizzjonijiet għax trattat tajt illi dan huwa kumitat responsabbli għal kwistjonijiet li tirigwardaw il-attivitajiet u kwistjonijiet tal-Unjoni Ewropea u l-austerità finanzjarja ġiet imposta fuq l-Italja b'deċiżjoni tal-Kunsil Ecofin allora u għacċar illi hija parti mill-kompetenza tagħna, għandna tibqa' miftuħa din il-petizzjoni u testa tevolvi din il-kwistjoni fil-futur, tinfluenza pajjiżi oħrajn. Kif għat fil-Greċa u fil-pajjiżi tal-memorandum, il-allowances soċjali jiġu deċiżi bitrojka jiddeċidu huma kemm se jkunu l-pensjonijiet, salari u jobbligaw il-gvern jadotta dawn il-proposta inkella ma jirċevux il-self. Allora waċar immens illi e, l-ekofin f'dan il-kas qed jaffettu għal budget Grek. Imma naħseb li dan japplika anki għall-Italja, għax l-ekofin e, japprova l-budget tal Taljan u jinfluenzaħ. Jekk tridu tibatu ittra tistaw tamluħ, nistaw nibatu ittra li tajt. Illi personi persuni għandhom bżon tal l-allowanzi soċjali għandhom jiġu inklużi eh, fl-Italja u f'pajjiżi oħrajn. U nibatu messaġġ ċar u najdu xini direzzjoni li l komitat jixtieq isegwi. Grazzi, Signora Albion. Grazzi, President. L-ewwel net nixtieq eh, ringrazzja lil petizzjonanta li ġita hawnhekk taqsam magħna u eh, presentat suġġett tant importanti ma nafx eżatt is-sitwazzjoni kif inhi fl-Italja ma waqt li kontet nisma il-pratikanta ovvjament jina rajt li dawk il-persuni li huma caregivers, dawk il-persuni forsi li għandhom disabilità. Fi Spanja, per eżempju, għall-Lulju tal-2012, l-Istat ħallas per eżempju il Sikurta Soċjali dawk il-persuni li kienu caregivers fil-familja, imma l-2013 huma il-caregivers stess li għandhom bżonn jagħmlu hekk. U l-ek dinja kwistjoni għabbasi volontarja biss imma għandhom ovvjament dan id-dritt biex man bax ma jkunux edha. Issa, għal nafu li iktar ikunu nisa illi huma il-caregivers fiħdan il-familji stess tagħhom li huma dipendenti tagħhom u hemm bżonn ikollhom ċerta ta' li tkellmu fuq l-Italja, l-Ispanja, jiena persważa illi nistgħu nitkellmu fuq ferm iktar pajjiżi fl-Unjoni Ewropea. L-istati grazzi għal dawn il-politiki ta' austerità krudili ħafna li imponu l-istituzzjonijiet antidemokratiċi l-Unjoni Ewropea qed ġalunna morru eh, eh, lura speċjalment għal dak li huma nies fuq disparità u għalhekk naħseb li dan is-suġġett hemm bżonn trattaw fl-Unjoni Ewropea u mhux biss permezz din il-petizzjoni għax iva qegħdin nitkellmu fuq drittijiet tal-bniedem, drittijiet ta' persuni li għandhom disabilità, drittijiet għax-xogħol u għalhekk hemm bżonn iva li nżommu din il-petizzjoni miftuħa. Grazzi. Thank you. Grazie, Sur Terry Cabras. Thank you, Chair. Grazie, President. Signora Bellini, se nitkellem fil Osor, e, e dan il-fattu verament drammatiku u anki impressionanti umanament. Il-Komissjoni tajt illi legalment din hija responsabilità tal-Istati membri. imma hemm ċerti responsabilitajiet legali li jiġu trattati eh, b'mod responsabli ħafna f'ċerti pajjiżi. U din hija ħasra hija kwistjoni ta' drittijiet fondamentali din tirigwarda l-Unjoni Ewropea. Illi il-Parlament bil-Kommissjoni jew le min jirċevi il- petizzjoni eh, huwa il-komitat u u il-komitat u bat irrit I għamlet referenza għal il-kollega għal caregivers fi Spanja imman kill liċi li għamlet ref referenza li għal kollega tijaj memx, ehm, memx tip ta' rikors, ġifiri eh, ux veru, nistaw namlu ħafna liġijiet fuq dependenza u għal kulħadd, imma jekk ma nkonni id-dritt tal-appell ma nista' namlu xejn. Dan hija xi ħaġa li xtaqt ngħid. Uh, not, not. Għal dastantina niproponi mux li nala il petizjoni anzi inħallija miftuħa. Mrs. Cabezon. Grazie, signora Presidenta. Grazie ħafna, President. Jina u koll nishtiq najt eh, malar malajr. Grazie li l-petizjonanta suġġet li asmet maħna l-lum. Kif għalet u koll l-Komissjoni din miex kompetenza tal-Istituzjoni Ewropea jina ma stennejċ risposta differenti, imma ovvjament din hija realtà soċjali hemm ħtiġa attwali aġġornata u s-soċjetà titlob illi tgawdi minn ċerti drittijiet u ċertu l-Unjoni Ewropea u l-istituzzjonijiet Ewropej għedin jirrispondu għal talbiet ta' soċieta. Għawnek pra rappresentanti ta' soċieta ċivili, aħna edin rappresentanti ta' soċieta ċivili, aħna namlu parti minn din l-Europa u ma nistawx najdu l soċieta għal da' stant. Dik li kompetenza aħna emson li konna rida politika bizzer biex namlu l-interpretazzjoni illi l-kas jeħtieġ. U nishtiq ukoll nisħaq għal xi ħaġa li nistgħu nagħmlu buri li eh, para gvern imma ma nistgħux ngħidu ħafna fuq huma kien fis-senarju ta' dawn id-drittijiet u eh, fetaħ il-bib fl-Ewropa u fid-dinja. E ġifiri, pala grupp ta' soċjalisti tal-SND il-Gvern Soċjalista Mazzur Zapatero kien u illi ħareġ l-ewwel liċi kontra il-vjolenza tas sessi fl-Ewropa, l-ewwel fuq l-ugwaljanza bejn is-sessi, il-żwieġ ta' nies tal-istess sess, kif ukoll il-proġett ta' antidiskriminazzjoni u anke da fl-2006 approva il liċi ta' dipendenza u din il liċi bdiet dikjerazzjoni ta' intenzjoni ta' rida tajba tal-iżvilupp biex tiżviluppa ruħa Umbat mbagħad tiddependi wkoll mill-rieda politika. Rieda politika fl-2013 rejna li eh, l-uf ta' nisa li rawa l-ewwel derba rikonoxxut ix-xogħol tagħhom bħala eh, mill ma kienem rida tajba, rida tiba biex tiżviluppaw bħal dan din il-liġi għax aħna rajna eżempju per eżempju fil-Andalusija reġun li jiena ġejt eh, nġim minnu għax hemmhekk hemm żgur il-sida f'dawn id-drittijiet biex ikun hemm eh, biex dawn id-drittijiet kawdu għam kulħadd. U għalhekk kif fil net, Is-soċjetà ċivili trid Ewropa soċjali, Ewropa differenti minn dik li għandna u nżon nkomplu najdu ma nistawx najdu iva mux kollox jgħatħol ta' daħtin l-umbrella imma nistaw najdu koll kif najdu u kif għallu koll il-kollegi li għanna bżon li konna din l-Europa soċjali u hemm bżonn li nikdbu lill-Kummissjoni, lill-parti tal-Gvern biex hekk ikonna din is-soċjetà ċivili illi qed titlob Ewropa Soċjali. Grazzi. Nart. Isur Nart. Il-liġijiet u l istarriet għanna bżoni faduċu ruħom fazzjoni kif għal eh, sur Kabral, eh, ovvjament din hija verità, verità mm, li ma nistawx ngħidu li mhijiex. U għal daqstant dak li nista' nitlob u dak li nemmelin naħna qegħdin fil-Parlament Ewropew mhux biex noqogħdu ngħidu kemm aħna għamilna affarijiet sbieħ bħala partiti politiċi aħna rridu morru lil ilm il-propaganda imma rridu nemnu li aħna Ewropej biss u maqudin. Grazzi. Thank you very much. That concludes. Grazie ħafna. Ek nala l-lista tal-kellim. Din il-petizjoni importanti ħafna. Il-petizjonant jishtiq njaċi ħagħuħra. Mux Mhux iktar minn minuta, assolutament. Jiena nixtieq ngħid ħaġa waħda. Fl-Italja u mhux bħal postijiet oħra fejn il kergiver tal-familja huwa konsidrata jeżisti fil-Polonja, fil-Spanja, ecc. Fl-Italja ma jeżistix. Ma jeżistix bħala ruol legali mhux rikonoxxut. Però inna aħna nitolbuh da, inna snin nitolbuh għax ila snin is-sitwazzjoni li dejjem sejra għall u il-persuna b'dizabilità edha fuq l-spallejn, fuq spallejn il-caregiver familjari, illi fil-fat ejat jieħu l-post tal-welfare, pero mandu libda dritt għax ma jeżistix. Aħna għamilna kors Eh, eh, fuq livell nazzjonali biex nippruvaw illi eh, dawn id-drittijiet minimi umani jiġu mm, rikonoxxuti, però dawn mm, ma ġewx accettati, ġew rifjutati għax fl-Italja ma jeżistix il-figura tal-caregiver familjari. U għalhekk nifem illi l-Europa ma tistax tidħol fil-politika, però tista tajt Eh, u tisħaq fuq il fat li fl-Italja illi hija differenti minn pajjiżi oħrajn fejn il-figura tal-caregiver teżisti fl-Italja ma teżistix u ma teżistix assolutament lebda tip ta' protezzjoni ta' drittijiet fondamentali. Dan huwa l-punt l-iktar importanti. Thank you very much. Grazie ħafna. Aħna kollha nafu illi il-kunċett tal- qasam tal-soċjetà ċivili s-saħħa jidħol taħt is-sussidjarjetà. Aħna kollha nafuħda, però kien hemm eh, min qal hawnhekk fost il-membri tal-Parlament li il petizzjoni inħalluha miftuħa nistgħu nagħmluħda, però hija limitata il-marġini ta' azzjoni li għanna bħala kumitat huwa limitat ħafna f'dan il-każ. u dan fil eh, jiena niproponi. Niproponi illi din il-petizjoni nibatuha għal-informazzjoni u niprovaw anki nqasru dak li intqal namlu taqsira ta' dak li intqal hawnhekk lil dan il-kumitat li semmejt biex għajmu l-kuxenza tal-fatt li aħna tkellimna fuqu fil komitat tagħna llum u peress illi hemm kollegi li qalu li jixtiequ jżommuha miftuħa, inħalluha miftuħa x'ħadd ma qal illi rridu nalquha. Jiena personalment kont nipreferixi nalaqa wara li din litra, però ħadd ma propona hekk. Allora namlu kifat. Okay, Mrs. Evi? Solo una precisazione. Eh... Signora Evi, jiena naqbel inħalluha miftuħa, hija ħaġa tajba li nibatu ittra lil kumitat soċjali tal-reġuni, però jiena nixtieq ukoll illi nkunu nistgħu nitru oħra u nippruvaw nikkomunikaw anki ma' rappreżentanza taljana illi naħseb illi hija jidirli li hija eh, l-interlokutur liktar korrett f'dan il kas Tajjeb, nżidu dik, nibatu anki ittra lil eh, reprezentanza permanenti fi Brussel fejn għom biex ikomplu l-prassi tajba minn stati membri oħrajn u dana anki jagħti iktar seta, iktar forma, iktar figura lil caregivers u jagħti anki rikonoxximent. Nistaw namlu ekmela. Tajjeb. U bekk nirringrazzja anki l-petizjonanti tal-li waslu għaw. With us during this afternoon. Now, let's change the subject totally and go to item number 17. Issa għaddu għal punt 17. Petitions. Illi fija iktar minn petizzjoni waħda. ċe il-numru hija 1013. Hemm ħafna petizzjonijiet. Fuq iser ta' tfal ehm, ta' trabi eh, li għadhom kif twildu fl-istarijiet fi Spanja. Għanna petizjonanti attualment fil-Kamra u senati il-mikrofonu li kull wieħed minnkom L-ewwel l net Francisco Gonzales de Pen illi qed jirrepreżenta ħafna petizzjonanti. Il-petizzjoni 1772 tal-2012 u mhux iktar minn ħames minuti kull wieħed jiena m'iniex se nixell arroċ, eh, imma nitlobkom ma titkellmux għal iktar minn ħames minuti. Maħniex disprati, ma edin tard biex inkunu nistaw anki natu l-mikrofonu anki l-petizjonanti l ohra Mux iktar minn 5 minuti. Buona tardis. Grazie ħafna. President, grazie ħafna illi għawnek nistaw enu, enu wassa il-leħen ta' l-omijiet tal-vitmi a ser intenzjonali u ħtif eh, intenzjonali matul it-twelid. Dan huwa dram illi imur li lin minn dak li nistaw nikkonsidrawh bħala problema ta' stat. Aħna qegħdin hawnhekk għax għandna reat internazzjonali illi jolqod bosta stati tal-Unjoni Ewropea. U f'Spanja matul bosta snin kienem indifferenza sħiħa minnaħa tal-istat miet ta' eluf ta' trabi li issa għandhom identità mhux tagħhom. Ħafna minnhom huma fondamentalment din maġinalment fil-gżejjer kinarja f'dawn il-najdulom grupp minnajr identità. Aħna ma nistawx bħala Ewropa nkunu indifferenti. L-Ewropa titterfa responsabilità tagħha, responsabilità basika għax dan huwa rejat transkonfinali għal bosta snin tfal u l-iktar eh, bniet ġew esportati minn Spanja Ehm, u dan huwa traffiku ta' persuni, traffikar ta' persuni, persuni li ma jistawx jiddefendu ruħom. Roba ma tistax eh, dawal wiċċa u turi l-indifferenza tagħha u issir kompliċi ta' rejat illi jaqsam il-frontieri. Aħna ma ġejna għawnek mux biex nibku imma biex noħorġu proposti konkreti għal kulħadd biex ek il-mekanizmu jista jibda, proċess jista jibda biex dawn l-ommijiet illi fitxu il-trabi tagħhom biex jisibu xi tip ta' tama li sissa ma teżistix. Qegħdin nitkellmu fuq il-fatt illi hemm persuna illi qed tipprova qed titlob illi tirrikonoxxi l-identità tagħha. Din il-persuna il persuna li ma nistax ngħid l-isem huwa marginalizzat għal daqstant is-sitwazzjoni ġiet minħabba l-indifferenza sħiħa tal-Istat Spanjol matul bosta snin u din il-persuna kienet uh, eh, forfanatrofju uh, eh, fil-Gżejjer Kanarja Umbat kellu uh, eh, sib dartijow fit-toroq minna l-identità u għalhekk naf li ma tantx għandi ħin u nixtieq nillimita ruħi biss biex nurikom li mija l-proposta tagħna biex nirrikonoxxu illi eh, aħna nistgħu issa indirizzaw il-Komissjoni bil-permess tiegħek. Nixtieq ngħid li l-Komissjoni li għandi żewġ petizzjonijiet l-ewwel waħda li l-Istat Vatikan għax għal-bosta snin kif ukoll issa mhuwiex qed jħalluhom il-vittmi jkollhom aċċess għal dokumenti li qegħdin f'arkivju ekklesjastiċi malluqin għabbażi ta' ftejim illi nikkonsidraw li huwa illeġitmi bejn l-Istat Spanjol u l-Istat tal-Vatikan. Dan l-arkivju huma konsidrati privati imma hemm data basika biex inkunu nistgħu naraw dan id-dram dan il manipulazzjoni li saret u insaqsu l-ġerarkija tal-Knisja Kattolika fl-ambitu tal responsabilità massimu tal-Papa kif ukoll tal-Konferenza Episkopali Spanjola biex jitkellmu u jiftħu l-arkivji ekklesjastiċi għal dak li għandhom xaqsmu id-dejta u ċirkostanzi ta' dawn it-tfal ġew involontarjament milquta matul il-ħlas pala ommijiet u l-kondizjonijiet per eżempju eh, ta' eh, trabi li mandomx identità u jew identità eh, li wieħed jista' jorbot fuqa ċivili ġifiri u hemm bżonn illi jrid ikun hemm ovvjament il-ħarsin ta' dawn id-drittijiet. L-insaqsu biex mal-ewwel l istat Spanjol insaqsuh bħala li għandu seta' fidejh biex l-ewwel net jirkonoxxi l-kondizzjonijiet tal-vitmi li jagħti appoġġ speċjali għal ċittadini kollha li jistgħu jkollhom xi indizzji u jistgħu jgħinu eh, biex jagħtu informazzjoni fuq dawn ir-reati u jkun hemm ir-regoli adattati. Tini punt illi mal-ewwel ikun hemm proċediment legali u eh, miżuri neċessarji biex daw kollha li jiġu mill-quta ikun hemm aċċess għall istrumenti ta' eh, aċċess u data ta' sptarijiet pubbliċi u privati illi huma ukoll e, eh, jafuf u kienu parti minn dawn ir-reati permanenti u taw xajnuna temporanja illi koordinazzjoni dejjem mal-vitmi u mar-rappresentanti leġittimi tagħhom ta ikunem il-mizuri tekniċi biex ikunem database ġenetiku indipendenti li kun wieħed akkreditat. Raba punt illi kunem linja legali biex dejjem koordinazzjoni ma' rappresentanza legali tal-vitmi ikunem il-verifika ta' data meta il-vitmi u rappresentanti tagħhom jibdow azzjonijiet li jasbu li huma adattati ħames punt il-poter leġislattiv fl-ambitu tiegħu ikun hemm il-ħolqien ta' kumitat li tipprova tiskopri l-verità u i tkun tista' ukoll tajt li mija l-memorja tal-vittmi um, fid-dawl tal-ċirkostanzi li hija il-bażi l il bażi Eh, tal-sistema autoritarju jista' jieħu l-ħakma fuq iċ-ċittadini tiegħu u ma sibniex soluzzjoni sissa u għalhekk din hija prassi inumana li tiġi mill-reġim ta' Franco u dan ifisser ukoll li din kienet il-bażi ta' kummerċ ta' dawn il- eh, ta' dan id-dram u għalek blejnuna u kol ta' l-autoritajiet biex ikunem u koll forsi eh, dawn it-trabbi li edin fil-bura biex nkun nistaw n-identifikawom. U għalek mal-ewwel insaqsi illi ikunem regolamentazzjoni għax Spanja hemm bżonn turi li hija li huwa pajjiż deċenti u dan mhux il-każ nistgħu ngħidu illum. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa għandu għal David Serra Lasarro, illi jirrapprezenta il-petizjonant Eduardo Raha, il-president tal-Assoċjazzjoni Nazzjonali ta', dawn il-trabi mitlufa. Issa ta' dint u sen nixtaq, xa nixtaq li arloċ, 5 minuti. Eh, muchas gracias. Grazie ħafna wara nafsna tajjeb u grazie ħafna tal tajtna din l-opportunità laqqa sendum ħames minuti. Se noqgħod nitkellem fil-qasir ħafna u ovvjament norbot ma dak li qal Francisco Gonzales u nixtieq ngħid illi apparti l-fatt jiena rappresenta Eduardo Raja, jiena hawnhekk ukoll rappresenta l-assoċjazzjoni u il nitkellmu fuq iċ-ċifri uffiċjali Imma dak li nixtiequ ngħidu huwa illi dik l-assoċjazzjoni li ren hemm hemm elfejn iktar minn elfejn mitejn li huma nagħmlu parti minn din l-assoċjazzjoni u qegħdin nitkellmu wkoll fuq xi 1800 tal-bit ta' denunċa ġifiri u il-50% huma dawk nofsu nofs u għalhekk nistgħu ngħidu illi eh, jekk ikun hemm kumpens ma jkunx hemm problema, le mhux il-każ kif għadu kemm qal Francisco Gonzalez, m'hemmx mezzi biex inkunu nistgħu nagħmlu investigazzjoni biex nistgħu nagħmlu inkjesta. Iġifieri mhux reat normali imma il-stat soltu jagħti miżuri biex ikun jista' jgħin il-vittmi u kien hemm investigazzjoni, aħna il-kontra qed jitolbu l vittmi biex huma joħorġu bil-provi tagħhom u huma joħorġu bil-provi dim il-rati u ma ma jkun semna laqas isarċiment. Għal daqstant huwa neċessarju kif kienet jgħid Francisco illi jiftħu l-arkivji, ikun hemm aċċess għad dokumenti għax mingħajru ma nistgħux inkomplu bl-investigazzjoni ta' dawn ir-reati. Apparti stat li bżon bżonn ukoll joffri il-mezzi biex inkunu u ukoll ikun aċċess għal kadavri. U għalhekk malar malar u nala, dak illi qed jiġri huwa dawk illi huma mil-uta per eżempju dawk illi per eżempju it-trabi għalulom illi kienu ehm, ehm, mejta u għedin ġo qabar, imżon li kunem investigazzjoni biex dawn noħorġuhom u nkun nistgħu nagħmlu autopsija u għalhekk jekk il-prova tkun negattiva ġifieri tifel it-tarbija ma kienieċ tal-vittma irid ikun hemm it-talba pa' reġistrazzjoni qudiem it-tribunali biex ikun hemm il-provi billi m'għandux il-mezzi finanzjarji neċessarju biex jagħmel biex joħroġ b'dawn il-provi, ovvjament kollox qiegħed fl-arkivi u nobqgħu bdejna fuq u kif kont qabel jien ma nissen noqgħod intawel ħafna ma malar malar nistaq ngħid bħala taqsira illi ngħidu l-istess eh, talba hija dik eh, tal-intervent qablin xejn iktar u niqafaw grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. U grazzi anki tal-li kondastek preċis. Issa Anna Kweto. Sinari Tajpina, Anna Skweto, Presidenta tal-Assoċjazzjoni Vittimi kontra l-impunità eh, ta' dawn it-tfal illi ebu u jina nishtiq eh, nilqa b'pjaċir kbir din istrina rinġawnek biex namel din id-denunċa għal daw it-tfal illi ebu spar il-xow u għalek xej mux sejġi plura tfaltana, imma innaqas ta' ċertezza biex laqqas biss nafu ġara minnom. L-iktar dbatija nistaw kolla, ovvjament kull minuta dini dbatija kostanti tana għax da ma jagħmilx parti biss mill-passat politiku eh, tagħna, imma kif rajna anke reċentement eh, Spajna kien diġà membru tal-ġnus Magħquda kif ukoll tal-Unjoni Ewropea meta ġew ġew l-affarijiet. U għalhekk it-talba tagħna eh, hija ta' kompetenza tal dan il-Parlament u għalhekk ir-rikoxximent ta' din ir-realtà mill-istituzzjonijiet internazzjonali tajt illi anki il-ftejim qafas tal-Konsil tal-15 ta' Marzu fl l artiklu jgħid l-ambitu tal-kamp ta' applikazzjoni tal-protokoll tal-vitma u jagħmel referenza għal reat bħala qatt ta' omissjoni mill-liġi penali ta' stat membru. U għalhekk din remissjoni tal-qafas legali intern ifisser li l-vitmi Spanjoli morru kif kienet il-liċi ta' qabel u għalek il-Komissjoni tal-ġus uda eh, fuq id-dritti tal-bnidem li firmatu kol Spanja tistipula il-rapport ta' 13 ta' novembru il-figura ta' retenzjoni illegali kif ukoll ħtif tal-EP bil-kodiċi penali miex tajba bħal artiklu 2 tal-konvenzjoni u għalek din id-diskrepanza fil-kodiċi penali tagħna ma' dik tal-ġus uda l-protokoll tal-vittima tfisser li aħna għanna limbo politiku għal bosta ċittadini Ewropej u l leġislazzjoni tagħna u l-kodiċi ċivil ta' Spanja ma tikkonsidrix bħala persuna billi ima twilitx jekk ma kienx l-24 sija ta' ħajja kif nista pal organizzazzjoni nazzjonali u internazzjonali illi ma tatix identità ċivili ninkina dina falsità u ingan u għalhekk fi Spanja jgħidu illi dawn huma dawn huwa għahtif, dan huwa għahtif li hija u għarriħat permanenti li naħtfu t-tifel jew tifla fil-ewwel sijat u inti ma ek l-omijiet u l-missiet ma jistgħux igawdu mill-familja u ħafna minn dawn il-vitmi skoprow illi meċċu familja bioloġika tagħhom u huma jgħixu kuljum b'dan id-dram umana jaħsbu li huma abbandonati mill-ommijiet tagħhom u ma jirrispettawx l-oriġini tagħhom u għalhekk inqas ta' ċertezza għall ummijiet u l-missirijiet u għaddejjem tbatija kostanti li bżonn nejxuhom. U meta prezentajna il-kastanu u dem is-sanat Spanjol, aħna kena najdu eh, li xtaqna ġustizja u konkludow illi ma kienxem eh, xi dram u għalek dan kien fuq il territorju nazzjonali kollha u kienet biss frott ta' isterja kollettiva u għalek bejn il konsil ta' 13 ta' ġunju tal-2014 il-Viċi President ta' Santa Maria għalet fil stampa fil-medja biex tevetaw traġedi eh, bħal tfal ġew misruqin u għalek dan huwa dokument uffiċjali u jekk ikun hemm mezzi biex jekk isibu l dawn it-tfal din imur kontra l-arkivju tal-każijiet tagħna. U għalhekk ħafna denunċi li kien hemm anki minn tobba, anki minn nies ġuzi imma u sorijiet imma qegħdin naraw illi l-arma tiġi biss jekk ħaġa loġika. L-unika sentenza li hija biss ta' ġon ta' ta' ta' mm, eh, ta' gazzetta u għalhekk huwa diffiċli li nagħtu ċifri imma nafu illi per esempio kemm il-każ tal-Viċi President tal-Assoċjazzjoni tiegħi Solidat Monson u kon per eżempju it-twelid ġi eh, reġistrat imma biss wara it-li kien hemm ħlas u għalhekk aħna hemm bżonn illi najdu illi eh, kien kienem sur tal-liġi u dokumenti li nishtiqu eh, mhumiex mumiex accessibli miex liġi umana, hemm liġi naturali u kol fejn l-omijiet l-omijiet niġildu eh, biex aħna nkunu nistgħu nirkupraw it-tfal tagħna. Aħna għalhekk qegħdin ngħixu u għalhekk ġejna fil-qalba tal-Ewropa, fil-Parlament Ewropew biex nitolbu għax it-tfal tagħna huma ħajjin u aħna ċittadini Ewropej huma wkoll u għandhom sol id-drittijiet tal-bniedem. Aħna ma nistgħux ngħixu ma' dawn dan id-delitt u għalhekk nixtieq ngħid illi nisna riflessjoni Mbson li bżon li n nis li huma twajba jiġildu kontra dak li huwa ħażin fid-dinja. Grazzi. Thank you very much. I... Grazzi ħafna. Fil-dokumenti tiegħi fil-timetable tal-lum għandi illi ħattaqraw diskors. U għadan li diskors jew ħattaqraw diskors ieħor fisem Maria de las Mercedes Cueno Moral. Mela fidejk, il-mikrofonu tijak. Lo leo nombre de... Jina nitkellem issa eh, u kol fisem il-presidenta eh, tal assoċazzjoni eh, li ma tsax tiġi l-lum għax għax ma marida jina u koll ma om li jina vittma vit ta' li, li t-tifla u għalek u dim din il-kamra jiena għonek naf li se tismawni. Aħna vitmi ta' dan il-ser ta' tfal tana u ninsistu illi fi Spanja ikonem ftuħ ta' investigazzjoni reali effiċenta u effettiva l-possibilta' Eh, tippermettilna illi nwaslu l-ħenna u nitolbu il-ġustizja, ġustizja li memx pajizi, pajiza, għax dejjem jaqawna il-kazijiet tagħna dawn il-trabi li ġew misruqa għalek. Eh, fil-biċċa bira tal-każ kien hemm eh, dawn it-tfal illi sparixxew u għanna bżonn li nkunu nafu x'ġara mit-tfal tagħna. U għalek aħna indinjati għax hemm skiet, skiet li qed joqtonna u dan huwa l-iskiet illi il-seta pubblika eh, din eh, jċajtaw bina għax aħna vitmi, vitmi għax ma nistawx eh, nafu ġara imma aħna għanna l-kuxenza illi nafu illi tlifnijom għax għanna l-memorja tal-tfal tana u isam neħħow bitċa importanti ħafna tal-ħajja tana, tal-memorja tana. U għalek eh, aħna disprati nafu illi isu kienem eh, kienem dinja gidba sħiħa, issa l-istat ta' drittija biss sentenza, battala minn kull sinifikat, il-vitmi ta' seq ta' trabi tagħna ma nistawx noqogħdu ma nagħmlu xejn dim stat illi firma eh, konvenzjoni nazzjonali u internazzjonali. Aħna l-ommijiet ovvjament ma nistawx ma nqoddu eh, sikta meta naraw illi għatlunna tfal tagħna ħatfwomna u ma nistawx noqogħdu mingħajr ma nagħmlu xejn qudiem niskitta l-awtoritajiet. Dawn aħna l-iktar parti vulnerabbli ta' dan id-dram aħna dim dawk li għandhom il-poter dimom, fidejhom din itkellmu fuq eluf ta' trabi fuq territorju Spanjol, għalhekk aħna għandna l-lum eh, dejta li wieħed jista' jafda fuqhom fl-Ispanja kollha kemm hu u qegħdin frammentati eh, dawn it-tfal eh, fuq it-territorju ta' Spanja kollu kemm hu. U għalhekk aħna qed toqtonna din l-inġustizzja din il-parti li l-awtorit ma jridu jagħmlu xejn u għalek għanna bżon illi kunem dinjita ma, ma nistawx nkomplu qdim din falsita għax fil-bacċa kbira tal-kazijiet biss kliem ver ta' verbosita minar il-koxenza tal-verità. Aħna eh, ovvjament nibku it-tfal tagħna li moħħniex se forsi narawhom iktar, imma ma jistawx jgħidu li ħadd ma jiftakarhomx. Aħna għandna bżonn nżommu ħajja l-memorja tagħhom aw nġildu kontra l-istat ta' dritt tagħna marit u ċimiterju ċimiterji Spanjoli suppost edin um, uh, mimlijin bitrabi li mietu. U għalek ħafna omijiet, ħafna uh, eh, misirijiet se jmutu minn ma jkunu jafu ir-realtà ġara mit-tfal tagħhom, mit-trabi tagħhom maħna għanna bżon il-solidarieta minnaħa ta'kom biex tkunu nistaw tappoġġawna biex nsibu l-verità u aħna bħala ommijiet Ovvjament, eh, ningrazzjaw daw kollha volontarji illi qed jgħinuna biex nipprovaw insibu it-trabi tagħna bħala eh, ommijiet aħna nsibu ruħna vulnerabbli qudiem il-kumplessità ta' dan id-dram għax huma wara kollox aħna wara kollox eh, nies illi m'għandniex is-seta u qegħdin u tfal tagħna qegħdin forsi fidejn il-kriminali aħna però pass pass u anki qudiem il-rati nazzjonali u internazzjonali se nkomplu biex nsibu l-ġustizzja u għalhekk nixtiequ illi il-liġi illi eh, qed tappoġġa din il-barbarja aħna se nkomplu sal-aħħar tal-nifs tagħna niġġieldu biex eh, nkunu nistaw inkomplu anke għaskapotu ta' saħħa staħħa stess, stess biex nsibu tfaltana anki e, tarbija tiegħi aħna se nkomplu qudiem eh, dawn il-rati biex flimkien inkunu nistaw nonoraw il-ħajja ta' tfal tagħna. U naraw illi dawn huma wara kollox eh, tfal żar innoċenti u hemm bżonn illi nġildu kontra dan ir-reat li kien bi premetizzjoni u ksur ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk aħna nitolbu lajnuna f'din il-ġrida tagħna u aħna nistaw biss nkomplu bieġdida tagħna biex aħna nirripendu mill sozzjonijiet mill-nis intellettuali eh, u għalek biex l-iktar, l-iktar persuni ta' dinja kolla illi qed jipprovaw u koll jgħinuna u l-unika mod huwa li nitolbu solidarjetà li kunem ir-risorsi kollha disponibbli li huma ħafna biex dak huwa leġittimament huwa dritt tal-bnidem tagħna, ġifieri tat-tfal tagħna. U ek imħabba dan il-ħoss li aħna tnamlu fuq l-opinjoni pubblika fuq din it-traġedja aħna nixtiequ illi nkunu nistgħu nagħmlu pass il qudiem biex ek inkunu nistaw ukoll naħdmu favurna biex ek dawn il-vitmi ta' din is-serqa ta' trabi kollum opportunità, opportunità biex inkunu nistaw nintaqgħu magħha. Aħna intkom ir-rappreżentanti tagħna, iċ-ċittadini, intkom ommijiet, eh, missirijiet, eh, intkom kollha forsi għandkom it-tfal. Aħna għandna qegħdin nitolbu l-għajnuna tagħkom Jiena nemmen, nemmen tassow, illi jekk jikonna maqudin nkunu nistaw naħdmu għal dan il-lan wieħed f'dan il-din id-dinja zaħira. Jiena nibza' iva beru, beru imma jiena nixtieq niġi hawnhekk xorta waħda biex eh, nitolbu uh, lilkom biex lajnuna dan id-dram terribli li qegħdin ngħixu intkom għandkom il-mezzi adegwati, għandkom l-arfin, persuni, jekk joġobkom enuna biex eh, l-azzjonijiet tagħkom jirrefletti wkoll il-klim tagħkom u għalhekk hawnhekk nitlob sforz kbir għas-servizz ta' drittijiet tal-bniedem eh, intkom titkellmu per eżempju fuq ir-refuġati ta' Sirja u ta' tfal edin hemmhekk li huma wkoll huma wkoll provi. Seated by two and a half minutes now. E, issa bizna b'dawx minuti u nofs, grazzi tal-kontribuzzjoni tiegħek. Issa nagħti l-mikrofonu lill persuna li miss. Il-petizzjoni tiegħi hija biex inġib qoddim l-attenzjoni is-sitwazzjoni e fuq l-ewwel tarbija tiegħi li twildet fi Spanja fl-1992 jina Britannika u anki il raġel tiegħi. U dina l-ewwel darba din hija ħaġa li taqsam il-frontieri. Jiena jiena om u nishtiq il-verità. It-tarbija tiegħi twildet f'Diċembru fl-1992, mhux ilu, milux ħafna. U din sena it-tarbija tiegħi se tara 23 sena jekk għadha ħajja. Jiena kelli gravidanza perfetta u it-talbija kienet b'saħħitha E, e, il e, kont indotta bħala bħala twelit u tawni ċezarea u tawni anestetiku u it tarbija tiegħi twildet fis-sija 20 ta' filodu u jiena jiena ma stajċ narali t-tifla tiegħi għax bat meta omt kien tartwis, Umbat l-għada il-raġel għalli e, illi it-tarbija mietet minar spiegazzjoni ek għalu t-tobba u minkejja tal-bit li għamilna e, aħna ma stajnix naqas naraw it-tarbija li mietet u dan ħalla vojt fħajti jina qatt ma rajt it-tarbija li ġarrejt f'ġismi jena e, jena kont fluttu għal 19 il-sena u nofs pero eh, però fi frar fl-2000 tal-2012 is-sitwazzjoni eh, eh, Umbat kelli ħabiba fi Spanja li ġiet tajdli bis-sitwazzjoni ta' dan l-iskandlu u jiena ma konċ smajt biha kella raġun, imma meta bdiet tajdli fuq il-każijiet li semat fuq l-aħbarijiet għax kull darba li Eh, sematom dawn l-aħbarijiet eh, ħasbet fija u hija iddeskrivit każijiet tal-1960 u jiena eh, kien l-istess każ tiegħi li differenza kienet l-isem li kien differenti kien eżattament dak li kien ġara lili. Il-medicina timxi il-qoddim. Kif jista' jkun illi it-twelit ikun l-istess wara 30 sena? Wara li jiena Umbat skoperejt il-situazzjoni E, kelli inkompli neħx ma dak li ma nafux u kien diffiċ li ħafna da jena jena kont jena e, stajt niftakar anki l-gravidanza tijaj u, pero la darba illi illi, illi kelli din l-aħbar ma stajt iktar eh, naħseb u għal Mejt la farit li kon zammejt. U ma kienx hemm laqas kelli ċertifikat, laqas kelli dokumenti eh, ta' fejn it-tarbija tiegħi ġiet mitfuna. U jiena mort ant il-pulizija tiegħi eh, fir-Renju Unit fil-Yorkshire u eh, denunċajtu dan il-fatt bħala reat u l-pulizija għamlet kull ma setat biex tipprova l-istħarriċ umbat eh, eh, interessaw ruħa anki Scotland Yard fija di umbat anki Interpol u għara t-leġimat eh, l-istħarriċ twaqfet kienet stħarriċ illi kienet bazata sempliciment fuq rapport tal-isptar illi ta' eh, eh, ċertifikat li ħareġ l-isptar stess li jena kont etni protesta kontra tijaw. Emma l-Interpol ta' Madrid eh, id-deċidiet illi dina kienet bizzejiet biex jiddeċidu li dan ma kienx reat. Jena għamilt rapport minna ħatijaj umbat minnajr ma kelli għarfin mediku imma jena ħarist lejn diskrepanzi fl-istorja tiegħi u fir-rapport tiegħi kien hemm iktar minn iktar minn 150 diskrepanza illi e, illi illi mbagħad bat li l-Interpol ġo Madrid, però qatt ma kelli follow-up. Fil-rapport tal-istar kien hemm erba' ħinijiet differenti tal-mewt. Il-tarbija e, e, mietet fla ferba ħinijiet differenti li sa semmiet il-persuna. Jina ma nistax nispiega għaliex eh, Interpol ma għamlet ċejn fuq dan. Issa jilu iktar minn tlet snin u lebda waħda mill-mistoqsijiet tiegħi sabet risposta. Għalix għandu jkun daqshekk diffiċli għal autoritajiet illi illi jippruvaw li t-tarbija tiegħi mietet, għandu jkun faċli da. risposta tal polizija ehm, kienet inkonkludenti. Ir-riżultat tal-istħarriġ eh, kien sempliciment memorandum minnaħa eh, tal-isptar illi eh, ikwotaw eh, dokument tal-sptar li kien rapport tal-autopsija. Imma, u dan kien mill-istess sptar u l-Interpol ta' Madrid aċċettaw dan bħala dokument. Attualment il-kastija jgħat fil-orti, fil però il-kas huwa maluq, u ilu maluq minn sena li għaddit. U ma nafx meta inkun nista' nappella ili nistenna 12 xar issa u ma nistan kunna naf xej. E, il kasti tiegħi ingħalaq tliet darbiet u kull darba jingħalaq dejjem iktar malajr u dejjem jieħu iktar żmien biex jerġa' jinfetaħ. U kull darba ikolli tliet tiem biss biex inkun nista' nappella id-deċiżjoni tal-qorti, il sentenza tal-qorti. Illi Toħro diffikultajiet gbar, speċjalment meta wieħed jgħix f'pajjiż ieħor. Imma aħna irnexxilna immexxu l-awtoritajiet fir-Renju Unit u anki r-risposta tal-Kummissjoni kienet illi nitkellem ma' pjattaformi volontari differenti fl-Ispanja li mandom status legali. Jena, bla dubju ma għandhom xi skop, però ma jistawx jgħinuni fir-Renju Unit kif inu possibli. Illi dini għal unika risorsa disponibli għal great se gravi. U importanti li nitfaw dawl mux bis fuq il-każ tiegħi man kif il-kasijiet kolla fl-Ispanja. Hemm 1500 reat ta' tfal misruqa fit-twelit. U jemżon nirċevu risposti għal familji tana u anki biex ikonna ġustizzja. Jiena nisma dak li għandhom xajdu ċittadini oħrajn Ewropej jekk tilfu il-tarbija tagħhom ukoll. Imma issa wasal il-moment biex ma nkomplux nitkellmu fil fat fil f'dawn it-trabi mitlufin. Jiena ma tlifx it-tifel, jiena sempliċement ser uli it-tifel tiegħi. U mux tal-li, imma eh, neħew li anke l-opportunità li mmur infittxu, għax ħadd mu se jfittex tarbija illi taħseb li mejta. Allora jiena nitlob issa l-Kommissjoni biex ikolli l-Komitat biex ikolli xi risposti biex nappoġġa il-kas tiegħi u forsi anke oħrajn. Għax eh, li nejx b'dan il-kas, b'din il-problema mingħajr possibilità ta' soluzzjoni hija terribli. Mux għalija, biss manki ma tfal l-oħra tijaj. Il-punti l-oħrajn li <clears throat> tqajmu hawnhekk hija li ħafna mill-persuni li jistgħu jagħtu risposti qegħdin jiexieħu, qegħdin isiru dejjem jiexieħu għal daqstant eh, eh, l-istħarriċ u inaċċettabli issa għax eh, meta dawn il-persuni mbagħad imutu ma jkollna l-ebda possibilità li jkollna risposta. Grazzi. Grazzi, jena namira il korraċ ta'kom li tivjaġġa u tajninna din l-istoria u tiftaħ qalbek maħna. Verament hija ħaġa emozjonanti għal kulħadd. Anki jekk e, e, e, hija terribilment diffiċli li wieħed jiftaħ isib mod kif wieħed jista' jimxi l-qudiem. Maħna aħna inħossu għalikom, għalikom kollha. U jiena qed nitkellem anke fisem kulħadd f'din il-awla. Issa nitlob l-ewwel il-Kommissjoni, Kweras. Thank you very much, Mrs. Chairman. I'm going to... Grazie. Signora, sen compli bl Um, la, la Comisión reconoce Ovvjament aħna rikonoxxu il-gravità u nirringazzaw il pratikanti li ġew hawnhekk issa fuq dak li saqsu il-pratikanti li huma vittimi ċari kontra drittijiet tal-bniedem għandhom bżonn il-kumpassjoni tagħna kif l-2002 bl-ewwel eh, petizzjoni tas surraja diġà kien hemm il-Kummissjoni u għalu il sfatatament ma jizistux rabta ma l-applikazzjoni tal-liġi Ewropea u ma jistax eh, jaqta sentenza ma mhux ġusta il diġà kienu jafu l-gravità tal petizjoni jibqaw eh, jiftħu din il-petizzjoni għax anke mill-persibilità mill perspettiva ta' umana ġustifikat il parlament Ewropew jismawhom ovvjament u forsi jippubblikawhom imma jkomplu biex jippoċessaw eh, dawn il-petizzjonijiet illi biss jagħtu tama falsa għax il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tintervjeni. Jiena ovvjament nixtiequ nispjegaw lil petizzjonanti għaliex sfortunatament ma jistawx jintervjenu f'rakażijiet tagħhom l-ewwel net minħabba l-fatt li hemm iva l-Karta ta' Drittijiet tal-Bniedem li tirrefletti l-valuri li fuq għal ġew ġiet imsejsa l-Unjoni Ewropea li tirrefletti drittijiet u tħares drittijiet fondamentali li għal-dbasi eh, ruħa l-Unjoni Ewropea imma huma applikabbli biss meta jkun hemm ksur tal-applikazzjoni ta' din il-liġi minnaħa tal-Istati Membri u għalhekk il-kuntest il-Kommissjoni jrid ukoll ħarġet eh, fuq ir-regolaritajiet u l-alternativi tal-Istati Membri konċernati fuq id-drittijiet ċivili u id-drittijiet għal-familja u eh, f'dawn l-istrumenti attualment li jeżistu fl-Unjoni Ewropea anki reglamentazzjoni tal-Brussel 2. L-istess prinċipji sfortunatament joddu ukoll għax il-Kommissjoni ma tistax eh, ovvjament tindaħal fl-affajt interni ta' Spanja għax biex tagħmel hekk irid ikun hemm ksur tal-liġi Ewropea u l-istess fortunatament eh, jott ukoll f'ħafna każijiet ta' vittmi ta' traffikar tal-bnedmin. Il-każijiet li ġew allegati minnaħa tal-petizzjonanti korrispendow għad-dati fi Spanja li hija obbligata li eh, ovvjament trasponi id-direttiva fuq traffikar tal-bnedmin huma qabel l-2003 meta Spanja kella dan l-obbligu ta' trasponiment u għalhekk mħabba dawn l-affarijiet kollha il-Kummissjoni Ewropea ma tistax tintervjeni f'dawn il-każijiet u hemm bżonn nirrepeti illi għal dawk li huma l-awtoritajiet nazzjonali sta lilhom ikomplu bil-instifikazzjoni u prosekuzzjoni ta' dawn il-każijiet. Il-Kummissjoni tixtieq tajt ċarutont illi m'għandix kompetenza biex tintervjeni f'dawn il-każijiet da ma jfissix li m'hemmx każ ċar eh, u tam tagħmel investigazzjoni ta' dawn il-każijiet u ma jfissix li ma kienx hemm ksur ta' tal-bniedem. L-awtoritajiet Spanjoli għandhom f'temiet u bima firmatari ta' dawn il-konvenzjoni fuq drittijiet tal-binem u l-petizzjonanti jekk jixtiequ jasbu li forsi dawn ma ġewx rispettati jistgħu wkoll jagħmlu rikors għal sistema ta' drittijiet tal-bniedem eh, f'Strasburgu u dan minħabba l-konvenzjoni ta' drittijiet tal-bniedem fuq livell Ewropew. Grazzi. It's difficult. It's, it's really, really difficult for... Uwa diffiċli ħafna, diffiċli għalina l kol Għalek nishtiq niftaħ il-mikrofonu għal kollegi, l-Onorevoli Darling. Garling. Jena, kont xokkata meta rajt dawn il-petizzjonijiet u meta rajt l-esperjenzi tal-ġenituri involuti u konċekata u koll bil-fat illi ma kienxem investigazzjoni adegwata f'dawn il-kazijiet. Din isa tortura għal eh, ġenituri għaliex kif qalet eh, dan ikompli itawal il-perjodu ta' żmien fejn tħossok li inti tlift il-wil tiegħek. U għalhekk jina nħossni obbligata li najt illi ma nistawx namlu biss dak li qalet il-Kommissjoni fir-rekomendazzjonijiet tagħha għaliex jiena hawnhekk waqt li qiegħda f'dan il-Kumitat tal-Petizzjonijiet kellna każijiet illi żammejna miftuħin fejn dawn ġew marbuta b'mod retrattiv mal-Karta ta' Drittijiet Fundamentali u aħna ħassejna li dan il-Kumitat kien il-post il post fejn kienem kien, kien l aħħar alternattiva għalihom u naħseb dan huwa dan it-tip ta' kas. Situazzjoni hija simili. Naħseb li għandna dimensjoni Ewropea wkoll għaliex għandek ġenituri minn pajjiżi differenti li huma affettwati ċittadin ta' renju ta Unit star Spanjol eh, joħloq situazzjoni internazzjonali. Hija kustjoni kriminali wkoll il-Kommissjoni ma tistax issolvi kustjoni kriminali u dan naċċettaħ. Imma bħalma njorawx kwistjonijiet ta' traffikar ta' adulti u ta' zazah ma' nix lanqas ninjoraw kwistjonijiet ta' traffikar ta' tfal, ta' trabi kustjoni oħra importanti ħafna hija illi hija xi ħaġa ma titwemminx illi il-vitmi kellhom juru ma stess, u ma ridu juru l-prova illi u lidom għadhom ħajjin f'dawn l-investigazzjonijiet tal-mistħija tajjeb li dan insemmu jiena nixtieq infaħħar il dawk li kellhom il-kuraġġ li jiġu fil-Parlament Ewropew u li jispjegaw xi ġralhom Naħseb illi dinja xaħġa xi ħaġa u rridu nirrikonoxxuha għandi xi suġġerimenti ta' x'nistgħu nagħmlu biex nofru anke solidarjetà ma' dawn il-ġenituri. L-ewwel nistgħu nikdbu lill-Ministru Spanjol bil-petizzjonijiet li irċivejna u nitolbu investigazzjoni propja f'dawn il-każijiet Bħala membru parlamentari mir-Renju Unit, nemmen illi dak illi se jkun qed isir fil-każ ta' Ruth Appleby. Se jkunu qegħdin nitolbu l-gvern Spanjol fuq il-kustjoni ta' kif qed tiġi trattata din dan il-każ stabilixxejna llum grupp ta' ħidma fuq drittijiet ta' tfal u hemm xi kwistjonijiet li jistgħu jitresqu lil dan il-grupp jekk ma jkunx hemm aktar azzjonijiet illi jittieħdu biex nappoġġaw il dawn il-ġenituri. Għaliex jiena naħseb illi il-komitat ta' petizzjonijiet qatt ma jkun l-ewwel alternattiva ta' dawn il-persuni dejjem ikun l-aħħar post li jirrikorru għalih. U id-daqs ta' din is-sitwazzjoni, il-gravità ta' din is-sitwazzjoni ma nafux kemm hemm aktar vittmi, ma nafux kemm hemm vitmi f'pajjiżi oħra nafu brut fir-Renju Unit imma nafu eh, eh, li probabbilment hemm vitmi fir Unit li ma rridux jitkellmu u hemm vitmi f'pajjiżi oħra wkoll. Użaw li ma kelma tridu biex tiddeskrivu dan il-fenomenu dan kollu seħ fi żmien riċenti, fid-disajnijiet per eżempju. U jiena nemmen illi aħna għandna responsabilta x'nerfaw u biex aħna wkoll eh, immexxu qudiem dawn il-każijiet u mpoġġu pressjoni fuq il-Gvern Spanjol biex jaslu tassew it-tweġibiet biex ma tkomplix issir tortura fuq dawn il-ġenituri. Grazzi, Signora Cabezon. Grazzi, President. Aħna nixtieq l-ewwel nek nirringrazzja eh, ta' petizzjonanti kollha li ġew għax din hija realtà li ġanna nibku u hemm bżonn rikonoxxu illi ma jneħħu id-dubji kollha għax dan huwa pass importanti biex issa ħafna mill-indizzi illi marru u koll mħabba solidarieta u rida u koll minnaħa tal-perzjonanti imma emmemx garanzija biex ikun jistaw jafu r-realtà u l-verita u nikkonsidraw illi meta petizzjonanti jiġu għawnek mux kullħat jiġi għawnek para l-ewwel derba, imma naħseb illi min jiġi għawnek jiġu biex ikun jafu l-verita u għalek nasseb nikonsidraw u koll ħarsin ġudizzjali li huwa dritt fondamentali illi karta trittija ta' bidem tirrikonoxxina u għalek hawnhekk hemm bżonn illi ma, ma, ma naħbu xejn u għalek għedin nitkellmu fuq iktar minn 300.000 eh, tarbija li ġiet misruqa ma m'għandix m'għandix f'Spanja reġistru uffiċjali fejn nistaw namlu stima li nistaw nafdaw fuqa fuq dak il-problema għanna il tiġa u l-obbligu, id-dmir illi konna kollaborazzjoni mill-istituzzjonijiet u dan mhux qed jiġri mill-istituzzjonijiet mill eh, per esempio soċjetà ċivili, mill-isparijiet, mill-kura tas saħħa mill-Knisja Kattolika, għax għanna bżonn illi jkun hemm rikors għal ġustizzja u l ħafna il-każijiet u ħafna jgħidu illi Eh, l-affarijiet ġew diġà l-każijiet ġew arkivjati u għalhekk għax m'hemmx garanzija jew m'hemmx eh, dokument biex ikun jistgħu juru l-identità u għalhekk ta' jiġri jiġri għax hemm bżonn illi kun hemm ħarsien ġudizzjarja u aħna nħossu illi dak li nirrepetu dan huwa dritt u għalhekk dan il-kontest jiena ngħid illi huwa dobbligu drim tagħna illi nsaqsu l-Kummissjoni mill-ġdid li tagħmel investigazzjoni u ek biss nistaw ngħidu dan huwa ta' ksur. Iva, jista' jkun hemm rejat, rejat jekk mek ma jkunx hemm aċċess għal dan ir-reġistru u dan id-dokument u għalhekk biex ikonna dawn li nies hemm investigazzjoni u naraw jekk hemm xem reat minħabba nuqqas ta' informazzjoni, minħabba nuqqas ta' proċediment adegwat. U għalhekk naħseb il-komitat tista' saqsu l-komitat juri rapport. Toħroġ rapport biex tajt jekk kien xem xi ksur ta' drittijiet tal-bniedem u jekk il-ganzija legali għal ħarsien ta' investigazzjoni ta' garanzija legali u jiena naħseb il komitat juri jista joħroġ b'rapport biex ikonna l-garanzija biex inkunu jistaw itolbu kif kontet najt qabel il-dritt tiegħu. U kif kienet jgħid, kienet tajt ukoll il-kollega tiegħi din hija din u reat tant kbir illi bħala grupp ta' li jista' ukoll jagħmel parti minnu jaħdem fuqu il-grupp ta' ħidma li għadu kemm ġi maħluq illum fuq it-tfal u hemm bżonn ikunu rigorużi ħafna dan il-grupp ta' ħidma u fuq responsabilità anki għal dan il-każ. Jiena naqbel ma' sensibilità u delikatezza li nistgħu ikonna imma tassew nitolbu biss id-drittana għax probabbilment għedin naraw din li ġustifikazzjoni li fl-axar naslu biex ikonna ġustifikazzjoni morali u tkun li ma tkun l-epoka meta dawn il-fatti ġarrow. Anki probabilment moralment nafu illi edin forsi familja oħra jina mela appella għal-morali, għal-moralità tagħna wkoll, għad-dram li qed jgħixu dawn il-familji u dan huwa id-dmir tagħna l-kollha hawnhekk. Thank you very much and now I need to put Grazzi tassew se jkollna nerġgħu nużaw l-arloġġ 10 minuti kull wieħed l-iktar l-iktar. Is-sur nagħtik jogħġbok. Hay veces que uno se siente avergonzado de sus propios. Grazie ħafna. Meta aħna għandna qudiemna l-gvernijiet tagħna u dan huwa ovvjament il-każ tagħna. Kun li ma jkun il-gvern ikun mixelluk jew mill-lemin. Jiena kuntent illi hawnhekk kollha qegħdin ma' u naqblu li hija ħaġa fondamentali illi ikun hemm l-appoġġ mill-istituzzjonijiet u aħna eh, nitolbuhom għal dritt tan bażiku għall aċċess tal-informazzjoni okkupazzjoni eh, kif qalu il-petizzjonanti stess jidrindi illi huwa ovju u basiku nistabbilixxu minaħa ta' persuni li huma vittmi u huma vittmi id-dritt illi jkollhom aċċess miftuħ għal din id-data mill-arkivju għalhekk jina fuq dawn il-petizzjonijiet impoġġu ma' dawn it-tlieta raba waħda illi fil-konferenza episkopali minħabba billi għandhom għandhomx biss il-vot ta' kastità il-saċerdoti illi għandhom dik ukoll tal-verità u fil-konferenza eh, aħna kollom jagħtu eh, aċċess lil l-lel. Dawn il-saċerdoti illi għedin fil-konferenza u jkun jistajatu għacċess, għax dan mux biss dritt kostituzzjonali imma huma dover imħabba li huma għandhom il-vot ta' l-ubbidjenza. U għalek huma għandhom bżon jobdu u jżommu mal-etika u jgħajtu xġara. Nala il-sara jgħajdu l-em tlet vertut, il-karita, il tama u l-fidi. U jgħin naħseb nista' naqna il l-raba waħda il-virtu tal-ipokrezija u għalhekk jekk l-istat tal-Vatikan, Santa Sede, il-Vatikan li ma tantx hija qaddisa tiddetermina mħabba dokumentu tmur qudiem il-Konferenza Episkopali Spanjola għandha biss tajt illi jekk mhumiex kapaċi illi e, jagħmlu affarijiet kif suppost għalmenu imħabba il dan fl-ispirtu tal-virtu u ipokrezija. Beatrice, please. Beatrice. Grazie, President. Grazie ħafna, President. Grazie ħafna l petizzjonarji kollha illi eh, tawna, eh, ovvjament eh, Eh, turija ta' resistenza tagħhom tal-verità tagħhom tal-fatt li qed jiġġieldu u lek rappresentant tal-Komissjoni rakkonoxxit li huma vittmi kontra drittijiet tal-bniedem. Eh, naħseb li meta nitkellmu fuq it-traffikaj tal-bniedem daw id-drammi dal-komplaċità il-leħ dawn l-affarijiet kollha din u l-inġustizzja, jiġifieri kif nistgħu nipproċedu b'dawn il-każijiet u kif nistgħu investigawhom Jiena bla dubju ta' xejn naħseb għandna bżonn nżommu din il-petizzjoni miftuħa biex għaxina l-ewwel net mhux biss iva eh, fi Spanja jiena naħseb illi eh, ħafna li ħafna nis laqqas biss jafu għax anki il-partit tiegħi stess ħan inizjattiva fil-Kamra tad deputati biex jinvestiga biex ikun hemm il-mezzi neċessarji u jkun hemm ukoll il-kollaborazzjoni tal-Knisja anki t-tobba u anki jkun hemm għall-aċċess għall-arkivju ma nixtieq ngħid ukoll anki mill-pressjoni stess tal-vittmi il-Ministru tal-Ġustizzja reċement kien qal kien hemm ħafna eh, mezzi ikun hemm ukoll koordinatur eh, ikun hemm ukoll il-firma ta' ftemit ta' kollaborazzjoni, eċetera, eċetera. Imma naħseb iva aħna wkoll nistgħu nagħmlu ċerti affarijiet mhux l-oħrajn biss. U għalhekk hemm bżonn nifakkar li tassew inkunu nistgħu nagħmlu hekk għax għandna bżonn nirrevedu ovvjament l-interpretazzjoni kif ukoll il kam ta' applikazzjoni ta' din id-direttiva u għal stant u għacċar il aħna nistaw namlu ċerti affarijiet nistaw insaqsu għal lajnuna u najdu li aħna dan il-grupp dan il-grupp li għadna eh, eh. kem l-ħadna kif għallu l-kollegi neħdu nifsu nieħu din responsabilità ta' il-grupp ta' ħidma u l-interpretazzjoni ta' dritt tal-karta ta' drittijiet tal-bniedem għax meta aħna nintaqgħu ma' eh, eh, każijiet ċari ta' ksu ta' drittijiet tal-bniedem aħna għandna kompetenza għax li aħna qegħdin hawnhekk għalxejn. Grazzi. Thank you, Mr. Marias. Grazzi, Sir Marias. Grazzi tassew, Sir Njura President jina nishtiq nisma mill-kollegi l-oħra ta' Spanja l-ewwel, imbagħad nitkellem fl-aħħar. Mrs. Albiol. Is-Sinjur Albiol. Grazzi tas-sew, Sinjura President, jiena nixtieq nirringrazzja lill petizzjonanti tax-xogħol kollu li huma għamlu tal-li għedin jikxfu dawn il-każijiet u għadin jinvestigaw dawn ir-reati. Sissa eh, l-istat Spanjol qed iħalli kollox għaddej nar ma jiġi kastigat il-Knisja Kattolika hija involuta ukoll u dawn ma ħadux il-miżuri meħtieġa biex dawn il-każijiet jiġu salvuti. Il-ħtif ta' dawn it-trabi kien kien qed isir fil-passat fi Spanja kien u li jimbat sar negozju minnu nifsu taħt ir-reġim Franco fejn nisa kienu jweldu fl-isptar Mbagħad kienu jgħidulhom illi it-tarbija hija mejta. U it-trabi imbagħad kienu jingħataw lil familji oħra għalhekk dan sar kollu negozju sħiħ u dan kollu baqa dejsa meta kellna demokrazija dawn il-vitmi huma intitolati għal verità għal ġustizzja it fandu għandu jkun għandhom ikunu jafu min huma ġenituri tagħhom għandhom id-dritt għal ġustizzja minu ħati minu kompliċi għanda sir ġustizja miegħu l-istat Spanjol ilu involut f'din il konfaffa u mux qed jinvestika dawn il-każijiet u għalhekk il-Kummissjoni tiħu azzjoni. It-tweġiba tal-Kummissjoni mhijiex u li jekk il-Kummissjoni stess taraf li hawnhekk qed nitkellmu fuq reati li tassew seħħew li jinkisru drittijiet umani mela żgur mhux forsi għandhom jieħdu azzjoni biex jivestigaw dawn il-każijiet ma tistawx eh, tal-u għajnejkom qoddim dawn affarijiet. Ilhom snin twala dejjin dawn affarijiet u għat nipproteġu l-minuħati. Issa wasal iż-żmien illi dan il-Parlament jieħu azzjoni it-talbiet tal-petizjonanti huma ċari u ma iridu illi il-rekord ta' tnisja ikunu eh, aċċessibbli. U iridu illi irridu jiġu rikonoxxuti bħala vitmi, irridu l-istarijiet u il-clinics juru r-records tagħhom għandu jkun hemm genetics database u jkun hemm u jkun hemm komitat eh, eh, rigward dan kollu. Dawn din hija t-talba tal-petizzjonanti din hija wkoll kwistjoni Ewropea għaliex hawnhekk qed nitkellmu fuq drittijiet fundamentali imma għaliex anke uħut minn dawn it-tfal ma baqgħux fi Spanja. Jidispeċini li qed intawal imma naħseb illi l-MPs kollha f'dan il-kumitat għandu kollhom l-istess żmien biex jitkellmu, kien hemm min tkellem għal żmien twil iktar. Għandna nidataw l-istess żmien. Il-punt ta' dan id-dibattitu huwa għaliex il għaliex kienem talba tal-gwe kienem minn qal li tinalaq dan il-kas ma niddiskutuħx. Għalhekk jekk tippermetti li nixtieq ngħidu affarijiet oħra fil-kumitat tal-petizzjonijiet. Aħna kellna din il-kwistjoni tal-grupp ta' ħidma tal-drittijiet ta' tfal li twaqqaf dalodu. Forsi dan il-grupp ta' ħidma jista' jagħmel xi ħaġa u Nridu nikdbu l-autoritajiet Spanjoli u nħeġġuhom billi biex jimplementaw dawn il-mekkanizmi sabiex jikxfu tassew dawn ir-reati. Rossa. Iva, grazzi, Sinjura President. L-ewwel qabel kollox jiena xtaqt nilqa il-petizzjonanti kollha. Din hija esperjenza emozjonanti ħafna aħna konna xokkati xokkati meta smajna b'dawn il-każijiet kollha fi Spanja. Hemm wis każijiet, mhix kombinazzjoni din kien hemm żmien fi Spanja bejn is-sittinijiet u d-disajnijiet fejn din il-brutalità seħħet. Jiena nitlob jina tlabt li l-gvern Spanjol għandi dokument hawnhekk xamlu sissa. Inti qalbi qed tgħid li l-gvern qed jagħti l-affarijiet, le mhuwiex. Il-gvern soċjalista ħa azzjoni fl-2011 kien hemm abbozz li għadda fil-Kongress il-partiti kollha qablu rjadet it azzjoni u l-gvern qabel maħħa x'tip ta' azzjoni mela l-ewwel qabel kollox li kooperaw mal-prosekutur pubbliku li joħolqu unit speċjali sabiex il-prosekutur pubbliċi kollha ikollhom protokoll ta' azzjoni u ikun hemm unit ta' informazzjoni jiġi stabbilit anke grupp ta' ħidma fil ministru tal-Ġustizzja u s-Saħħa kienem hemm anke protokoll fuq l-Istitut Nazzjonali dwar it-tossikoloġija. Anke fil-kwistjonijiet ta' protezzjoni tad-data li jiġi faċilitat l-aċċess għal records tal-istat. Anke jingħata protokoll fuq il-genetic profiling. Imma, naf li mhux bizzajet, imma il-gvern soċjalista u il-gvern tal-Partito Popolare għamlu ħafna iva naf li jistgħu jagħmlu iktar. Imma qegħdin jippruvaw jgħinu ma naħsib li hemm ħadd fil-partit li jista' jiġi akkużat li m'amel xejn, għalhekk bażikament ħafna mit-testijiet tad-DNA kienu impossibbli minħabba kwistjoni ta' żmien anke il-kustjoni ta' fejn ġew mitfuna dawn it-trabi u mhux il-persuni kollha li weldu għadhom ħajjin, nifhem x'inhuma d-diffikultajiet tal-Kummissjoni. Imma kwalunkwe ħaġa li nistgħu nagħmlu għandna nagħmluha il-Kumitat tal-Petizzjonijiet huwa strument illi jaqdi eh, dmiru bil billi jiċċara il-verità U jekk dan nistgħu nagħmluh iva jien ħallu petizzjoni miftuħa u nittamaw illi nkunu nistgħu inres u il-qoddim din il-petizzjoni. Grazzi issa Signora Pitera imbagħad is-sur Marjas biex jikkonkludi dan id-dibattitu. Grazzi tassew, Signora President. Il PPE iħoss li din il-petizzjoni il il petizzjoni u fuq il-benessri ta' tfal li hija importanti ħafna għalhekk jiena rajt il-11 il-petizzjoni li ġew preżentati. Kolli ngħidilkom illi fil-bidu jiena kont eh, taħt xokk dawn il-petizzjonijiet kollha huma dwar ħtif minn sptar fi Granada u tfal li twildu bejn 1969 u 1969 u 1983 li ħafna minnu għadhom ħajjin illum, ħafna mill-ilmenti ġew mresqa fl-2011. Din hekk kienet xi ħaġa li sorprendietni. Dawn il-każijiet jiena ma ma konċ nafbijom u għalhekk xtaqt nsib aktar informazzjoni u għastmat li bejn eh, l-1940 u l-1990 jista' jkun illi mhux inqas minn 200.000 jew 300.000 tifel u tifla ġew maħtufa. Sastana l-oħra kellna diġa 2000 il-ment 2012 kien hemm 13 il investigazzjoni li saru fil- fejn investigaw anke twibed biex jaraw kienxem xemmi trabi kien hemm każ li ġan identifikat imma din il-persuna meta ġimgħa qabel il-smieħ. Fl-2012 f'Madrid fil- fuq mill-istarijiet fejn seħħu dawn ir-reati kien hemm tabib ta' 79 sena li kien għadu qed jaħdem. Kien hemm eh, min kien ħati li ġie identifikat imma dan ir-reat xorta baqa dej, Il-proposta tiegħi hija din li ġejja. Ma jistax ikun nindirizzaw il-petizzjonijiet kollha. Il dan ir-reat huwa enormi u ma nistawx ma jaqax taħt responsabilità tagħna kif qalet il-Kommissjoni imma probabbli se jkollna ħafna aktar ilmenti ta' dan it-tip forsi għanna nikkontattjaw l-autoritajiet spanjoli u nitolbu l-gvern spanjol jekk hemmx investigazzjoni għaddejja palissa. Hemm xi ħaġa li komuni fost dawn il-każijiet, il-familji qegħdin jilmentaw li l-awtoritajiet ma jridux iridu investigazzjoni. il-kazijiet jinalqu malajr nafli dan huwa diffiċli għaliex għaddew ħafna snin imma kellna ħafna sar ħafna progress fil-mediċina għalhekk il-gvern Spanjol għandu jgħamil dak kollu li jista' biex isolvi dawn il-każijiet mil komitat tagħna ma nafx x'nistgħu nagħmlu imma ħaġa nistgħu nagħmlu żgur hija li kontattjaw il-gvern narfuhom bil-fatt li aħna ġejna ndrizzati b'dan il-każ u li nipretendu illi Anzi, nistennew li se jkun hemm aktar petizjoniet li jiġu mresqa fil-komitat tagħna għalhekk il-gvern għandu jieħu iktar interess u jikxif il-verità f'dan il-każijiet. Grazzi tassew, Sinjura Pitterra, issa s-sur Marjas. Grazzi Sinjura President, jiena tlabt li nitkellem l-aħħar wieħed għaliex xtaqt nisma' l-kollegi spanjoli tijaj għax jiena smajt affarijiet li tassaw għazduni. Ma nistax nifem għalfejn, għalfejn seħħew dan seħ dan il-ħtif għat-traffikar tal-trabi. Dawn huma affarijiet li seħħew f'pajjiżi oħra wkoll Imma meta tajt 300,000 każ ta' dan it-tip dan huwa reat gravi ħafna u waqt li kont qed nisma' għaddejja d għajnejja l-istorja ta' Spanja din hija prassi sistematika li kien qed jagħmel l-Istat Spanjol smajt ukoll bl-involviment tal-Knisja Kattolika u reġim Franco għalhekk issa l-affarijiet qegħdin jagħmlu iktar sens għaliex mill-lat legali ħafna minn dawn affarijiet huma strambi. Aħna fil-Greċja ngħidu illi persuna hija ħajja jekk jekk it it titwiled ħajja anke jekk tibki għal minuta din hija persuna ħajja bidrittijiet umani anke jekk din it-tarbija tef ħajjita Imma smajt il-xaħat jgħid illi jekk tarbija ma tgħix għal 24 sija mela ma tiġix meqjusa bħala persuna. Imma bħala fetu din minn fejn e, lajnija din l-liġi fuq xi xiexini ibbażata għax dik hija problema minna nifissa dan il-ħtif da żgur li sar fl-ewwel 24 sija. Imbagħad Eh, jajdu illi mietu fl-ewwel 24 sija, allura ma kienux persuni, allura ma ġewx reġistrati u proċeduri hija kompletament differenti. Jiġifieri eh, hija problema wkoll ta' amministrazzjoni hemm dan ukoll il-kwistjoni illi l-Knisja ma tridx tiftaħ ir-rekords tagħha, il storijiet qed jispiċċaw il-qorti u ma jridux jixdu da zgur ti til flus biex tinvestiga dawn il-każijiet, imma meta għandek dawn it-tfal li qed jiġu maħtufa, mela il-gvern l-istat għandu jagħmel l-investigazzjonijiet, nafu li hemm raġunijiet politiċi għalfejn inħatfu dawn it-tfal. U dan kollu kellu xaqsam mal-fatt illi il- il-Partit Demokratiku Kutilla fil-gwerra u fil-ħamsinijiet fil-Greċja, aħna kellna bosta każijiet ta' tfal illi kienu reġistrati bħala mejta imma fil-verità kienu ġew adottati mod illegali u ġew u spiċċaw fl-Istati Uniti. Din hija kwistjoni serja ħafna u għalhekk l-istorja ta' Spanja eh, bdiet dejjem u qudiem għajnejja, jiena nemmen illi għandna immorru fi Spanja, nibatu fact-finding mission fis-sitt xhur illi ġejjin għalfejn ma nagħmluwiex din il-ħaġa waqt li se nkunu hemmhekk. irridu għanna u kol petizjonanta mill-Renju Unit illi weldet fi Spanja u tilfet tarbija taħħa. Dan huwa għalek kas internazzjonali. Nistaw nappellaw għalek fil-protezzjoni ta' ċittadini Ewropej. It-tielet hija kwistjoni wkoll ta' drittijiet fundamentali dan huwa punt ieħor illi semma. Ir-raba ħaġa hija kwistjoni ta' trasparenza U kwistjoni ta' aċċess għal ġustizzja, il-Kummissjoni għandha żball li qed illi ilha tisma' il-każijiet għal snin twal u l-petizzjoni għandha tingħala, il-petizzjoni tibqa' miftuħa, tiġi investigata u irridu nejnu il-dawk illi edin jippruvaw iħeġġu l-istat spanjol biex jieħu azzjoni. Għanna nappoġġawhom biex ikollhom vuċi aktar saħħita. Ħan ikkonkludi, Sinjora President il l-istat irrit jintervjeni għaliex dan l-ostakli li qed jagħmel il-gvern iridu jitneħew u l-verità trid jitla' fuq l-ilma. Jekk inħadd fuq it-tfal dan huwa rejat xi ħadd irid jiġi kkastigat. Grazzi diffiċli ħafna li nikkonkludu. Jiena qed nisma' illi kollegi kollha jridu dal petizzjonijiet jibqgħu miftuħin u ngħadduhom lil grupp ta' ħidma li ġistabilit illum fuq id-drittijiet ta' tfal. Kollha kemm huma. Jiena dak illi esnara u li f'ġunju ta' dis-sena Raffael Katalla, il-Ministru ammetta u nikwotaħ li den hija drama personali u soċjali u tenna l-impen tal-gvern li jikkopera mal-NGOs sabiex jiġi faċilitat l-aċċess għall-informazzjoni. Huwa ħabbar dakinhar illi sitt mit tar-fajl ta' trabi kienu għadhom miftuħin imbagħad F'Ġunju ta' l-2015 ftit ġimgħat wara l-Assembleja Plenarja irrifjutat il-mozzjoni għal rezoluzzjoni li titlob il-gvern jadotta numru ta' miżuri inkluż komitat ta' inkjesta fi Spanja li għandu jiffinalizza id-database ta' DNA li jaraf id-dritt ta' assistenza legali li tilfuq it-trabi tagħhom dan li qed jiġri fi Spanja issa u jiena ma nistax nemmen li dan ġara mhux dak li għamel ministru imma fil-vot tal-plenarja dan ġi rifjutat għalhekk dak li nistgħu nagħmlu huwa illi dan għadduħ li l-grupp ta' ħidma nibatu ittra l-gvern Spanjol xint għala unek illum u ninkoraġġuhom biex jieħdu l-pass li jmiss għaliex din hija xi ħaġa li tittieħu li duħ dwa azzjoni fuq. Hemm bżonn investigazzjoni kriminali u daqshekk inkluż li jkun hemm aċċess għall-arkivi huma x'inhuma tal-knisja, tal-isptar, tal-awtoritajiet tal-pulizija huma x'inhuma ikunem għandu ikunem aċċess għall-arkivi. Jena, naħseb li dak li għanna namlu. Għandek xaħġa xizzit? Jena naqbel, ma nishtiq nkun naqriktar, iktar, jena naqbel. U ma dak li għalt il-presidenza ma nishtiq nar preċizjoni legali. L-Istat Spanjol għandu ftejim internazzjonali mal-Vatikan fejn l-arkivi tal-Knisja huma arkivja li huma mħarsa u għalhekk l-istat hemm parti fejn l-istat eh, Spanjol ma jistax jidħol u għalek hemm bżonn li jkun hemm itra mibawta lil Vatikan biex neżiġu illi fil-Konferenza Episkopali Spanjola jneħħi eh, din restrizzjoni għall-arkivju tal-Knisja li huma eh, mħarsa minn eh, mezz diplomatiku u jkun hemm ordni li dawn il-persuni li suppost ħadu vot tal-obbedjenza u jkun istaw huma jobdu u dawk il-saċerdoti li kienu emmek matul il-ħlas ikunu jistaw jobdu jgħidu l-verità. Grazzi. I'll come back to you in a minute. I'll just give the floor to Mrs. Albion and Senator il-mikrofonu l signora Albion Sì, io muy breve para. Iva fil-qosor ħafna biex nappoġġa proposta tal-kollega fuq litra nistgħu nibatu l Vatikan u tini net normalment meta niddiskutu fuq petizzjoni aħna dejjem najdu l petizzjonanti pala konklużjoni biex għandhom xi ħaġa xi jżidu, forsi huma f'dan il-każ għandhom xi ħaġa forsi nistgħu eh, nisimgħuhom eh, skont il-proposti li aħna se noħorġu bihom. In two minutes because l-interpreti ser kollha maħalluna għaliex ma żammejtux mal-ħin. Kabesom. Pointo kemm mwi rabija solamentu. Iva, malar malar, nippreċiża biss illi il-gvern, eh, meta inti għatt li il-gvern propona ħaġa fl-Assemblea ġenerali għandu bżon il-maġġoranza u il-grupp illi jappoġġa il-gvern rrit jappoġġa din il-proposta imma aħna m'għandniex biżejjed informazzjoni ċara u ovvjament dak li qalu il-petizzjonarji hija importanti mhux biss nibatu itra lil gvern Spanjol, imma naħseb li huwa neċessarju illi natu segwitu u anki l-Komissjoni ntolbuha illi tinvestiga jekk il hemm garanzija tal-informazzjoni u l-aċċess għal din l-informazzjoni. Okay, I must admit that I... Kolli nammetti illi eh, jekk joġbok, titlaqx mill-kamra, jiena jiena din l-ewwel darba illi xi ħadd talabni li nikba titra lill Vatikan. Qed inħossni għandi lura imma forsi li għanna namlu u għal vitra fil-gvern spanjol nistaw nitolbu l-om biex jaraw xistaw jamlu. Din l-istituzzjoni suppost hija neutrali f'dak għandu x'qasam ma' reliġjon għalhekk huwa diffiċli għalija li nagħmel dan. Jekk iġabkom titolbux biex titkellmu. Le, tom xattajnuni, blabda mod. Għalhekk ħannebatu li li jedna u insemmu itħassib li issemma inkluż dak li għal isturnajn illi dan id-dritt illi eh, il-kissa tibqa silentuża il-virtu tal-obbedjenza u forsi id-dioċesi jew il list of ta' Granada forsi eh, jista' għajjem din il-kwestjoni irridu li jkun hemm trasparenza sħiħa u ma din il-litra nżidu illi il-Papa. Il-Papa stess għal moċċar li jrid trasparenza u qed jinkoraġġixxi trasparenza għal kollox illi għal dak kollu qed il-Knisja inkluż id-dnub tal ommissjoni U għalek nitolbu li gvernijiet ma l-autoritajiet għajmu dawn il-kwistjonijiet ma d-dioċessi konċernata fil-Spanja. Se nitilfu l-interpreti minuta oħra, mun nixtieq nagħti. Għanna ftit minuti oħra tajt il-President, nistgħu nagħmlu dan? għanna missjoni diplomatika u nistgħu indirizzaw il-Knisja dakinhar u anke il-Papa għaliex il-Knisja għandha status internazzjonali mhix kwistjoni ta' reliġjon, jiġifieri xorta nistgħu nibatuha litra illi talbu u li suġġerew il-kollegi tagħna. Iva, qabli jistiednek il-Papa naf li naf li jint assis u ok, tajjeb, mela, nibatu n-nedin nota pozitiva. Intom taraw illi kulħadd qed jappoġġjakom u qegħdin ngħinukom tiksbu ġustizzja, trasparenza u qed nifmukom ukoll. Nixtieq nagħti il-mikrofonu lil eh, il-petizzjonanti. Nagħti il-mikrofonu lil Ruth għal minuta. All I'd like to say is thank you. Kull ma nirid ngħid huwa grazzi, grazzi tassew illum ksibt iktar mill-li ksibt fit tlet snin. Grazzi tassew. And now colleagues, thank you for a... Kollegi, grazzi tassew, kna ġurnata twila illum jixir ilkom ikla tajba l-lejla.